Iniziamo. Se nibdew? Innanzitutto. L-ewwel ħaġa, sena tajba lil kulħadd. Se nibdew bil-ħidma tagħna. Okkażjoni hekk importanti bħal din li tippermettilna illi insiru nafu nevalwaw il-pozizjoni tal-Komissarju nominat tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Daċan Ċolos. Sur Komissarju, natik merħba sem il-Komitat u nirringrazzjak minn qabel tal-inti ser twieġeb għal mistoqsijiet illi aħna hawnhekk ser nagħmlulek f'din il-seduta ta' smieħ. Nixtieq nisħaq fl-introduzzjoni tiegħi sur Komissarju il-mod kif dan il-komitat seta' jesprimi tħassib kollu tiegħu minħabba dak li hemm miktub fi dokument tal-Kummissjoni li jismu Reform Agenda for a Global Europe. U hemmhekk qegħdin naraw tnaqqis minn qabel tar-riżorsi tal-politika agrikola komuni. Aħna rejna tħassib tagħna l-predeċessur tiegħek, il-Kummissarju Marjana fischer Bowl U rejna kemmu paradossali illi qoddim din il-ħtieġa illi nagħmlu riflessjoni fuq il-politika agrikola komuni rridu wkoll li konna moment importanti ta' politika iżda minn flok qegħdin naraw li din ħad tispiċċa f'kompetizzjoni bejn ir-riżorsi. Illi qegħdin jeddu illi xejnu l-kontribut tal-agrikoltura qudiem dawn l-isfidi illi qegħdin jistennewna hawnhekk fl-Ewropa. Kummissarju kienet iggarantiet illi din ma tirrappreżentax l-opinjoni tagħha. Aħna nittamaw illi inti sur kummissarju inti tista' tarġa' it-tenni din l-assigurazzjoni li jagħtatna. Apparti minn hekk dan il-kumitat setaw wkoll jiffoka fuq il-kriżi reċenti li laqtu ħafna partijiet tal-agrikoltura Ewropea minn dik mis-settur tal-ħalib illi rajna tnaqqis fil-prezzijiet għas-setturi l-oħra Aħna provajna nirrapprezentaw l-ħtiġijiet ta' territorju kollha Ewropej. Mill-tramuntana nofsinhar mill-van tal-punent. Aħna nafu li jekk inħarsu biss lejn l-Ewropa bħala sistema waħda nistgħu nibnu prospettiva ekwilibrata u koerenti li taqdir ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. Illum aħna l-espressjoni ta' ċittadini u tal bdiwa ta' 27 stat membru. U għalek issa nishtiq nixbed l-attenzjoni ta'kom għalix huwa l-kompitu tiegħi li nirrappreżentalkom hawnhekk natikom il-proċedura ta' din is-seduta ta' smieħ. Abbażi tal-proċedura l-approvazzjoni tal-Kommissjoni għannes 17 ta' regolament, il-Parlament ser jevalwa l-Kummissarji nominati abbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, għabbażi tal-impenn Ewropew tagħhom U għabbażi u koll tal-wedit personali ta' indipendenza illi huma jagħtu. U għajevalwa u koll l-arfin tagħhom, tal-portafol tagħhom, u koll l-abilta tagħhom biex jikkomunikaw. Ixtieq infakkar ukoll illi qabel ismieħ il-kummissarju nominat wieġeb bil-miktub għal kwestjonarju imħejji minn qabel. Dan ġimqasam lid deputati fl-isna kollha u għalhekk jiena nixtieq ngħidilkom issa kif ser niproċedu f'dan ismiħ, L-ewwel ħaġa, il-Kummissarju ser jagħmel sqarrija ta' ftuħ li ma taqbis l-10 minuti. Wara din l-istqarrija ser ikun hemm satejn minuta ta' mistoqsijiet. Wara dan ser ikun hemm round ta' interventi minn naħa ta' kull rappreżentant għal kull partit politiku, għal kull grupp politiku. U mbagħad se naraw is-sistema ping pong dan kollu ser eh, jipproċedi bażi tas sistema ping pong fejn kulħadd eh, hemm ħames minuti massimu, minuta għal kull mistoqsija, żewġ minuti għal risposta, minuta jekk ikun hemm replika u minuta għal risposta aħarija jekk ikun il-każ it-temp ta' il-ħin ta' tweġiba huwa limitat għal minuta. Iktar ma' domandi kunu osra, iktar il-kommissarju il kun jista' jwieġeb għal mistoqsijiet. Jien nixtieq ngħid il-domandi supplementari irridu jkunu eh, f'konformità ma' dak li kun diġa ġi mistoqsi ma jistawx jitrattaw suġġetti oħra. Qabel ma tispiċċa smih, il-Kummissarju nominat jista' jagħmel stqarrija qasira tal-aħħar illi m'għaddumx aktar minn ħames minuti. Id-diskussjoni ser tiġi interpretata fi 22 lingwa u għalhekk il-kelliema kollha jistgħu jużaw l-sin tagħhom. Diskussjoni ser tiġi trasmessa diretta fuq l-internet permesta ta' webstream fuq il-website tal-Parlament u ser ikun hemm ukoll ir-recording ta' dan ismieħ. L-intervent ħajġu wkoll miżmuma bil-miktub u dan ser ikun disponibbli malajk hemm jista' jkun. U issa sur eżis kollegi sur kummissarju jinsenati l-mikrofonu l kummissarju ċolos, il kummissarju għall-Izvilup Rurali għal 10 minuti massimu. Ek joġbok sur Komissarju. Honorable Chair Di Grazzi, Sur President De Castro, membri onorevoli tal-Parlament, signori. Jena, tassew sodisfat li ninsab hawnhekk dal-għodu, għaliex, għaliex bil-tul fis-seħ ta' trattat tal-Lisbona, issa qed naraw il-politika agrikola komuni hija aktar infurzata, intom issa involuti aktar fit-teħid ta' deċiżjoni dwar din il-politika. Jiena nixtieq niżgurakom illi jekk intom tikkonfermawni jien ser nibni l-istrateġija tiegħi billi nieħu konsiderazzjoni din ir-realtà ġdida. U għal dan jiena sodisfatt. Għaliex jiena sodisfatt għaliex naf li l-kwalità u l-kredibilità tal-politika agrikola komuni tista' tiġi nforzata bil-kontribut tagħkom u bil-kooperazzjoni tagħkom. Jiena ħut minnkom nafkom minħabba li kelli responsabiltajiet preċedenti bħala Ministru tal-Agrikoltura fir-Rumanija u kol opportunitajiet oħra fajti. Janaf il-diversità tal-agrikoltura Ewropea u l-oqsma rurali hija rappreżentata tajjeb ħafna hawnhekk. Dan il-komitat u eżempju tajjeb ħafna ta' diversità. Diversità illi jiena irrid inżom u nipromovi fil-agrikoltura Ewropea. Jiena naf ukoll illi dan il-kumitat jirrappreżenta sors importanti u leġittimu ta' kompetenza politika fil-qafas tal-politika agrikola komuni. Pala politiku jina miftuħa l-idejat ta'kom, għal-opinjonijiet ta'kom, u għawnek f'dan l-ispirtu jina jgħat uddimkom għawnek biex intom tevalwaw nizdaw kol biex ikoll l-ewel round ta' skambju ta' opinjonijiet biex niprezenta l-idejat tiegħi u biex ukoll nara il-qada eh, attwali u dik tal-ġejjeni dwar il-politika agrikola komuni. Jina lest illi natikom l-idejat tiegħi. Iżda qabel dan nixtieq nippreżenta li jinn nifsi u l-idejat tiegħi dwar il-futur tal-mandat tiegħi. U dan nixtieq nagħmlu fil-sin tiegħi rumen. Jina twillit fl-1969 fil-Rumanija fajis li għadda minn kollettivizmu, minn revoluzzjoni u minn periodu ta' tranzizjoni diffiċli qabel ma fl-aħħar sab il posti għaw fl-Ewropa. Mod professjonali jiena gbirt wara d-disajnijiet. Fejn il-pajjiżi Komunisti tal-Vant u tal-Ewropa ċentrali bdew u lejn l-Ewropa. L-interess tiegħi fl-integrazzjoni Ewropea li l-in mill-twemmin tiegħi marbuta ma' libertà u l-valuri fundamentali minn dejjem kienu marbuta ma' l-interess tiegħi għall-agrikoltura u għall-iżvilupp rurali. Jiena ħdimt fl-irtiset kemm fir-Rumanija kif ukoll f'membri oħra tal-Unjoni Ewropea jiena ħdimt f'kumpaniji ta' familji u fl-irtiset kbar kont f'kuntat ma' l-irtiset u mal bdiwa u kol ma' organizzazzjonijiet fuq livell lokali. Jina ħdim f'amministrazzjonijiet nazzjonali u Ewropej u kont involut ukoll fi teħita deċiżjonijiet politiċi. Jina kont Ministri tal-Agrikoltura u l-Żvilupp Rurali f'mument diffiċli. Jina ma applikajt u stennejt il-professjonalizmu fil-miżuri kollha li naħat. jina fimt il ħadd ma jista' jifhem l-agrikoltura billi jaħdem biss fl-uffiċċju u aħna nistgħu nifmu l-agrikoltura permezz ta' dialogu mal-partijiet interessati kollha. Sinjuri, trattat ta' Lisbona ikkonferma l-validità tal-prinċipju ta' trattat ta' Ruma dwar l-agrikoltura, l-politika agrikola komuni trid l-ewwel qabel kollox tiżgura s-sigurtà tal-ikel. Trid tiżgura wkoll tul deċenti għal bdiewa. Fl-istess waqt il-pak ġiet eh, adegwat ruħa l-ħtiġijiet eh, kostanti internazzjonali u għall-iżviluppi u l-ħtiġijiet. Iżda xejn minn dak kollu li ksibna sissa ma nistawx ma nistawx neħduh bħala xi ħaġa ovvja l-iktar is-sigurtà tal-provista tal-ikel. Issa l-Unjoni Ewropea għandha 27 membru u għalhekk hija gwadanjat dak li għandu xaqsam id-diversità, iżda wkoll benefikat f'dak li għandu xaqsam il-potenzjal rurali u tal-agrikoltura. L-agrikoltura mhux mezz kif wieħed jipproduċi l-ikel, iżda huwa mod ukoll eh, li għamel ġid tajjeb għal ġid pubbliku il-protezzjoni tal-ambjent, l-użu ta' risorsi naturali, miżuri kontra l-tibdil fil-klima, l-benessri tal-annimali. Dawn il-kustjonijiet kif ukoll oħrajn rridu rridu nintegrawhom fid-dibattitu dwar l-agrikoltura Ewropea tal-ġejjieni. Il-priorità u l-enija tal-mandat tiegħi hija li nagħti definizzjoni tal-perspettivi tal-politika agrikola komuni wara s sena 2013. Dan ser ikun eżerċizzju wkoll dwar l-maniġjar tal-istennijiet. Il-bdew Ewropej irridu il stabilta u l- il u fejn irridu jkunu jafu wkoll fejn qegħdin huma jridu illi il-flus tagħhom jintefqu b'mod effiċenti u trasparenti. Il-politika agrikola komuni irridu kolla budget xiera. Jekk aħna l-estilli naqdu dawn id-dmirijiet tagħna il-politika agrikola komuni trid tibqa' politika Ewropea. Politika b'saħħitha u bilanċata ibbażata fuq tlet affarijiet. L-ewwel ħaġa, il-ħlasijiet diretti. Jiena naħseb li l-ħlasijiet diretti u rew kemm jiswew. U għandhom ir-rwol x'jaqdu biex iżomm l-istabilità ta' dħul tal-bdiewa. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa importanti immens. Ovvjament, ser ikonna naraw il-metodi ta' distribuzzjoni tal-ħlasijiet diretti u dan rridu intu għom bazi realistika u ġdida li tukon aktar konverġenza bejn il-kategoriji differenti tal-istati membri u tal-bdiewa u reġuni. It-tini ħaġa, mekanizmi moderni ta' regolarizzar tas suq dawn iridu jikkontribwixxu biex aħna nilħu l-anijiet ewlenin tal-politika agrikola komuni u fl-istess waqt iridu jirranġaw in-nuqqasijiet tas suq u iridu jindirizzaw b'mod veloċi u flessibli xi tibdiliet fil-prezzijiet illi jaffettwaw kemm l-bdiewa u kemm il-prezzijiet imħalsam il-konsumaturi. Su irrit ikollu ruol ta' regolatur. Irrit iżomm dan ir-ruol ta' regolatur ta' suq. Aħna ma nistawx ma nistax ikonna kriżi li taffetwa b'mod li ma jinbidilx il-ċertu setturi tal-suq agrikolu. Għalix Per, per eżempju, xaħġa li tista' twassal għat naqis fit tal-bdiewa. Jiena ma naħsibx illi aħna nistgħu immorru lura għal mekkaniżmi qodma ta' regolamentazzjoni tas-suq. Rajna l-volatilità tas-suq tas-settur agroalimentari f'dawn l-aħħar snin u dan kien fl-isfond ta' domanda dejjem tiżdied f'pajjiżi emerġenti u azzjonijiet tal-fondi spekulativi fis-swieq tagħna. Jina naħseb li għanna bżon ta' soluzzjonijiet ġodda u jina żgur li flimkien dawn nistgħu nsibuhom. It-telet ħaġa, l-politika tal-iżvilupp rurali li jintri tikkontribwixxi għal ristrutturazzjoni u għal modernizzar tal-fondi. Din hija parti integrata mill-ekonomija rurali. Din tittejn l-agrikoltura biex taġġusta ruħa tibdil fil-klima kif ukoll għat naqis tal-emissjonijiet tal-karbonju. L-politika tal-iżvilupp rurali tagħmel użu aħjar mid-diversità tal-agrikoltura Ewropea. Trid tippromuovi il-partenarjati pubbliċi privati u networks innovativi li jinvolvu l-atturi lokali għall-iżvilupp. Dan irid isir kooperazzjoni mill-qrib mal-politika tal-koeżjoni. Dan il-mod id-diversità tal-agrikoltura Ewropea u l-oqsma rurali ser jagħtu kontribut aħjar għal modell ekonomiku soċjali Ewropej. Ewropew. L-orientament tal-settur agroalimentari Ewropew u l-fokus fuq il-kwalità u diversità hija xi ħaġa importanti għas-suq tagħna. Dan irid ikun appoġġjat fin-negozjati esterni. il-bażi tal-modell agroalimentari Ewropew huwa il-kwalità tal-prodotti tagħna u l-ispeċifiċità tal-prodotti tagħna u jien dan irrid nippromovih fuq is-suq internazzjonali u dan ser nagħmlu priorità tiegħi mal-kollegi tiegħi responsabbli għal kummerċ. Sinjuri, meta aħna nitkellmu dwar politika agrikola komuni, aħna maħniex nitkellmu biss dwar l-ikel tagħna. Iżda dwar miljuni ta' postijiet ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena nemmen illi huwa importanti illi aħna naħdmu it fit biex flimkien niżiraw niżiraw iż-żerrija għal politika agrikola tal-ġejjeni. Grazzi. Grazzi kummissarju. Grazzi tal-li semmejt mal-ħin, grazzi tal-istqarrija tal-bidu tiegħek. Illi ser ħinna moħna. Issa ser nibdew l-ewwel round bil-koordinaturi tal-gruppi. Is-sur Des. Joġbok Albert. IVP-fraktion heißt ich Sie, Herr Schiolos. Als Grazzi, Sur President, fisem il-PPE. Jena nishtiq nilqa l-Kommissarju nominat u nishtiq l kull suċċess. Issa nishtiq nistaqsik sur kommissarju Minħabba li dan għanna dawn il-qadiet diffiċli ta' tħul u minħabba rekwiziti ta' trattat ta' Ruma Inti kif taħseb li aħna nistaw eh, laħqu ma din is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea? Għaliex il-politika agrikola komuni tal-Unjoni Ewropea ser tkun importanti u jekk inħarsu jekk regolament 7-3-2-0 dan kif jista' jkollu effett fuq il-politika? inti eh, taqbel, jew ma taqbilx mal ideja li parti mit-tieni pilastru ser jaqa' f'idejn ir-reġuni. U għawnek din it-tini mistoqsija tiegħi kif ser tinvolvi l-Parlament biex huwa jista' jkollu kontroll ta' bil-ħaf u dan kollu. Kummissarju. Grazzi sur Des tal-mistoqsija tiegħek. Jiena naħseb illi t tiegħi għal kwistjonarju tagħkom kienet ċara u tonda. Jina minna li għalli fl-introduzzjoni jina għettu kol li jina nħoss l-politika agrikola komuni trid tiżgura l-ewwel qabel kollox idħul tal-bdiewa. U għalhekk jiena naħseb li l-ewwel pilastru u l-ħlasijiet diretti rridu jiżguraw li jkun hemm livell minimu ta' stabilta fit-tħul tal-bdiewa. Jiena se nkompli b'dan l-approċ fl-ewwel pilastru. Fl-istess waqt il-miżuri tal-regolamentar tas-suq dwar dan jiena ma rridx li marru lura lejn il-miżuri qodma, iżda jiena naħseb li dawn il-miżuri il-ġodda irridu jevitaw li jkun hemm tibdil fil-prezzijiet tas-suq għaliex dan jista' jeffettwa t dħul tal-bdiewa. Issa dwar il- it-tieni pilastru jiena naħseb illi dan irid jibqa' fih dan il-qafas tal-politika agrikola komuni. Dan għaliex jiena nemmen illi aħna ma nistgħux naqsmu l-iżvilupp tal-agrikoltura ma l-iżvilupp rurali. Jiena naħseb li tnejn huma marbuta ħafna ma' xulxin. U għalhekk irridu nikkoperaw aktar mal-politika ta' koeżjoni biex ma jkonni oqsma bejn eh, l-oqsma urbani u l-oqsma rurali illi ġew traskurati. U għalhekk jiena naħseb li aħna irridu inkomplu fl-isforzi tagħna fit-tieni pilastru mingħajr ma nisseparawhom. Dwar l-involviment tal-Parlament Ewropew jiena kont ċar ħafna dwar dan il-punt il-kooperazzjoni mal-Parlament hija ħaġa importanti għalija għaliex jiena naf li f'din il-Kamra f'dan il-Kumitat aħna għandna bosta biltajiet hawnhekk preżenti li jiena ser naħdem dwarhom. Albertek Jozbok, Grazzi la tweġiba tiegħek sur Kommissarju. Jiena naħseb dak li dak li se jkun deċisiv fil-ħidma tiegħek tal-ġejjieni huwa illi konna protezzjoni esterna adegwata. Aħna nafu li din qed titnaqqas iżda l-bdew Ewropej qegħdin jistaqsu biex nagħmlu aħjar, pereżempju fil-ħarsin tal-pjanti. Inti fil-Komissjoni fil ser tħeġġeġ biex ikun hemm ugwaljanza għal kondizzjonijiet bejn il bdiwa kollha tagħna u dawk li lin mill-Ewropa. Aħna qed naraw li l-bdiewa li mill-Ewropa mhux qed ikollhom jikkonformaw ma l-istess kwalitajiet, l-istess kundizzjonijiet tal bdiwa Ewropej. Inti x'taħseb ukoll b'daw il- dwar il-tħul tal-bdiewa fis-settur tal-ħalib. Aħna rridu nkunu ċerti li l-futur tal-bdiewa jkun żgurat. Ovvjament. M'għandix biżejjed ħin biex nwieġeb fid-dettall, iżda fil-qosor. Dwar il-protezzjoni esterna. Nafu li mill-punt di vista ta' sigurtà tal-ikel ġene u l-benessri tal-annimali, l-standards jiġu applikati għall-imsieħba kollha li jesportaw prodotti fis-suq Ewropew. Dwar standards oħra li aħna qegħdin nitolbu mill bdiwa tagħna biex ikonna ikel aktar sigur jiena nista' ngħidilkom illi jinser niżgura illi f'negozjati internazzjonali dawn l-standards jiġu rikonoxxuti minn pajjiżi oħra dwar il-prodotti tal-ħalib. Dwar dan hemm dibattitu attwali dwar il-futur tal-dan il-qasam. U dwar kif aħna nistgħu nidentifikaw mekkaniżmi ġodda e kif aħna neħilsum il-kwotas. Grazzi, nirringrazzjaw il-Arbeldes, issa Luis Capulla Santos, ek joġbok. Obrigado, Presidente, signor Comissar designado e nome du... Grazzi, Sir President, Komissarju nominat. Nil-għaka għek għal dan ismi u nishtiq li kull suċċess minn tal-grupp tal-SND. Meta il-phasing in tal-istati membri l-ġodda spiċċa, il-ċans biex nidefinixxu CAP li kien konformi ma' WTO u koll kapaċi li jilħaq l-għanijiet tagħna. Jiena naqbel mal-kummenti tiegħek fil-dikjerazzjoni tiegħek li inti għandek tassigura li l-interessi tal-istati membri u tal-briwa jkunu eh, bilanċati. Nafu li hemm xi differenzi kbar fir-rigward tal-distribuzzjoni tal-għajnuniet fl-Ewropa. Jiena naħseb li hemm ftit ta' kontradizzjoni bej dak li jett bil-miktub inti fil-risposta eh, l parlament Ewropew fejet li determinat li kunem eh, eh, riforma u kommenti oħrajn li jintamilt li dawn t-nizlu fl-Agrorop fil-7 ta' Diċembru u int semmejt il-kelma tibdiliet, aġustamenti u l-kelma riforma ma tidher imkien. X'taħseb inti dwar dan, kummissarju nominat? Kummissarja kjoġbok. Ma nafx eżatt x'kienem fl-istampa Sur Kapula Santos. Pero aħna tkellimna dwar din il-kwistjoni u jien konċar biżejjed. Jiena naħseb li il-kep għandha tiġi riformata, għandha tiġi aġġustata għad ċirkostanti preżenti ta' 27 stat membru. Is-settur tal-agrikoltura fl-Ewropa, il-parti rurali tal-Ewropa, mbidlet ħafna, għad għandna diversità fl-Ewropa u it-tul mill-agrikoltura, t-tul tal-bdew għandhom jiġu prosetti. Riforma ma tfissirx li innaqsu l-appoġġ finanzjarju jew li inċedu ċertu affarijiet, riforma li għat fisser li aħna naddottaw il-sistema biex nilħu sfidi ġodda. Jiena nista nassigurak li jiena qed nikkommetti ruħi għal din ir-riforma biex insibu soluzzjonijiet li huma konformi mal-sitwazzjoni preżenti u dan l-approċ dan l-impenn li għandi ser ikollu impatt fuq il-kep u wkoll fuq e, negozjati internazzjonali fejn l-agrikoltura wkoll għandha rwol importanti ħafna. Ma naħsibx li ftejm internazzjonali u kummerċ internazzjonali li aħna se nkunu involvuti fih għandu ikkun għad-detriment tal-agrikoltura tagħna. Aħna rridu nieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet li qed toffrilna sitwazzjoni internazzjonali. Din hija r-risposta tiegħi. Nispera li kienet tajba biżjed ir-risposta, però nista' nassigurak li eh, iva ser nikkomunikaw direttament mal-Parlament. Jekk tixtieq terġa' tikkommenta? Grazzi ħafna ta' dik ir-risposta kummissarju nominat, però nixtieq iktar kjarifika kif għedna diġà illum l-iktar ħaġa sensittiva ta' riforma tal-kep ser tkun il-kwistjoni tal-kriterji kriterji biex natu lajnuniet. Jiena nishtiqek tkun iktar speċifiku fir risposta tijak. Inti taħseb li il-kriterji storiċi u ma antiki jista jew inkella taħseb li ċertu elementi ta' dawn jistaw jinżamu anka wara l-2013 u inti taħseb x'taħseb li għandhom ikunu il-kriterji il-ġodda? Inti taħseb li eh, xogħlijiet, l-impjiegi huma eh, minn dawn il-punti? U fl-aħħar, il-komment bil-miktub tiegħek ma jgħidx wisq dwar il-WTO, għal daqstan tista' tgħidilna ftit fil-qosor xi kwistjonijiet li huma ferm importanti li int ma stajx negozja fir-rigward eh, ta' da. Kummissarju nominat. il-kriterji għal-lotja ehm, tal-ajnuniet jiena għet li riforma li jiena ndif moħi li namel ser tati bilanċ mill-ġdid fil-mod ta' kif l-ajnuniet ġew nimqasma l-bdiewa, l-reġuni u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma naħsibx li s-sistema storika jaf waħda li nistgħu nużaw għal putur kienet tajba xi darba fejn id-decoupling għall-appoġġ kien introdott, però naħseb li għandna bżonn kriterji ġodda jekk għanna bżon namlu dan il-ribilanċar li tkellimt fuq qabel. Aħna ser ikonna eh, nitkellmu fuq il-kondizjonalità biex bekk inkunu nistgħu nagħtu l-appoċ lill konsumaturi fl-Ewropa. Nispera li kolli ċans nerġa' nitkellem dwar dan iktar tard irdu nitkellmu dwar l-aspetti tax-xogħlijiet u saru ċertu affarijiet biex din titħol. Issa fir rigward ta' WTO u negozjati ma' WTO naħseb li l-Unjoni Ewropea diġa għamlet kondizjonijiet sinifikanti u naħseb li issa eh, huwa eh, wasal iż-żmien li l-imsieba tagħna jagħmlu konċezzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa ser nadi għas Sur Hoisling, Martin Hoisling, kjoġbok. Grazzi fisem il ħodżar nil-għaw kawek komissarju nominat, nishtuq kull suċċess nishtiq nkun naf kif inti ser tappoġġa ehm, agrikoltura sostenibli fil-futur u jkun hemm ukoll eh, nixtieq nkun naf ukoll dwar direct payments. Inti tkellim dwar ċertu aspetti tal-agrikoltura jiena naf li bħala Ministru fir-Rumanija inti kont uh, tappoġġa ħafna lil bdiewa żgħar. Nixtieq nkun naf dwar l iżbilanċi tal- direct payment eh, bidla ta' 80 kontra 20. Skużawni, 18 kontra 20. Aħna qegħdin nistennew risposti iktar tari minnaħa tiegħek. Inti taħseb li għandu jkun hemm Eh, politika ta' provista iktar speċifika wara l-2013 għandek xi miżuri iktar speċifiċi dwar dan? Rispett tal-bidla fil-klima l-biodiversità, fil-rigward tal-bidla fil-klima l-biodiversità l-direct eh, payments, għanna bżon ta' legal conditionality it-tieni pilastru ta' CIP għandu jintuża b'mod aħjar biex inkunu nistgħu nistimulaw lill bdiewa u ninkoraġixxuhom biex jinvestu fit-teknoloġiji ta' produzzjoni u nintroduċu miżuri li jiffavorixxu l-biodiversità u wkoll jiġġieldu l-bidla fil-klima f'dan ir-rigward jiena naħseb li għandna bżonn it-tieni filastru. Fir-rigward tal-bdiewa żgħar, ovvjament fir-rigward tal- pagamenti tal-għajnuni diretti, aħna rridu nżommu f'moħna dan il-bżon għal dak il-bilanċ li inti semmejt. U permezz ta' tieni pilastru aħna nemnu li ser inkunu nistaw nuru li taħt il-kondizjonijiet speċifiċi tal-diwa żgħar dawn jistgħu jkunu iva kompetittivi għax ikunu jistgħu jużaw eh, kondizjonijiet użati anke fis-suq lokali. Jiena naħseb li għandna lokal manuvri fir rigward tal tini pilastru. Fil-rigward tal-ewwel pilastru ovvjament irridu nassiguraw li l-għajnuniet jiġu imqasma mod bilanċjat. Ovvjament ser nagħmlu dan kollu flimkien. imkien Ġifiri, u l-Parlament mhux se nidħol fid-dettall bħalissa. Issa fil rigward tas-settur tal-ħalib, jiena nħoss li fil-futur serin kolna insibu mezzi biex namlu possibbli għalina stess biex ikunu nistgħu nimmaniġġaw il-provista f'dan is-settur. U għawek ser ikonna grupp ta' livell oli fil-Kummissjoni Ewropea li diġa qed jaħdem u xolta dan il-grupp se jkun ferm eh, importanti. Jiena naħseb li negozjati ta' kontratti bejn is-setturi diversi ser ikun ferm eh, importanti fuq is-settur tal-ħalib. Jiena les li niddiskuti din il-kwistjoni mal-Kummissarju tal-Kompetizzjoni biex nippruvaw insibu uh, waivers għal dan is-settur u nassiguraw li kunem stabilita bejn il-provvista u id-domanda il minnar ma jkunem interventi tal limitazzjoni kif kienem fil-passat. Martinek joġbok? Komissarju? Jiena imħasseb ħafna dwar eh, l-appoċ għall-esportazzjoni din hija xaġa ferm importanti għall politika tal-agrikolturi tagħna. Il-Kummissarju ta' qablek eh, kien favur ħafna liberalizzazzjoni fuq is-swieq dinija, inti ser tibqa' dejb din il-politika jew inkella inti ser tagħmel xi tibdiliet. Kif ġara ċertu swieq oħra bħal pereżempju swieq finanzjarji ser naraw ta' simili, isseħ rigward tal-agrikoltura ser ikun hemm iktar regoli minn lat politiku Naħseb li huwa importanti li nisimgħu minn għandek eh, dwar dan is-suġġett. Ġewwa Pariġi kellna laqgħa tal-22 Ministru tal-Agrikoltura li appoġġaw din dan l-approċċ. X'taħseb dwar dan? Il-politika eh, tista' ssir iktar involuta u tidħol iktar fis-suq eh, ħieles l-agrikoltura? Iva fis-settur ta' l-agrikoltura, ta' l-ikel, eh, dina ferm importanti, swi u huma ferm importanti bħal f-settori oħrajn, pero hemm lat speċifiku u għal daqsant rridu mekkanizmi ta' regolamentazzjoni fis-suq li mhumiex dizenjati biex imorru kontra su izda iżda biex is-suq jaħdem mod aħjar u jiena ndif moħin uża dawn il-miżuri fi rigward tas-sussidi tal-esportazzjoni. Jiena ma naħsibx li dinja soluzzjoni essenzjali għal-futur Ovvjament f'ċertu setturi dawn it-tip ta' sussidi ser jinżammu. U ovvjament irridu naraw ser jiġi f'negozjati internazzjonali dwar dan, però ovvjament miex l-intenzjoni tiegħi li immur għal liberalizzazzjoni. Irridu nużawa sa ċertu punt biex l-agrikoltura tagħna tkun eh, waħda kompetittiva, ovvjament. Grazzi Komissarju, issa naddu għas-Sur Nicholson. Grazzi ħafna. Sur President, nilqa l-Komissarju, Komissarju meta jinsirt membru eh, ta' dan il-Komitat, il-KEP kienet kella 50% tal-budget. Jekk inti tiġi approvat illum, xtaħseb li ser ikun il-level tal-budget? għaliex jekk ma jkunx hemm flus fil-budget mhux ser eh, jirnex lek tiksab l-diwa u lanqas id-ekonomija. Għandi domanda li saqsejt ukoll li sur dalli u jiena ma kontx kontent bir-risposta tiegħu. Huwa ser ikompli fuq dak li għamel għamlu Digi fuq is-direttivi tal-ħamri tal-, -tal tal-art u ser jagħti iktar sussidi. Inti x'ser tagħmel f'dan ir-rigward? Inti ser tiddefendi il komissjoni tal-Agrikoltura fil-Kulleġġ tal-Kummissarji? Inti eh, deskrivejt l-ekin nifsek bħala riformista. U semmejt il-pagamenti diretti, inti kif ser sigura li il-fondi ta' cap ser jiġu mqasma fil-futur għal-diba u inti kif tiddiskrivi attur uh, um, bidwi attiv? Commissario? Sir Nicholson fi rigward tal-budget. Jiena kont ċar biżejjed fir risposta bil-miktub. Jiena naħseb li il-budget attwali huwa wieħed li permetti l kep li taħdem ma tajjeb U naħseb li fil-futur il-fat li konna budget tajjeb ħafna hija xaġa importanti. Jekk ikun għalija nista' assigurak li nikbu iktar flus. Però nista' assigurakom li fil kolleġ tal-kummissarju tal-kummissarji flimkien mal-kunsill jiena ser niddiskuti punti li permezz taħħom ser nibqaw nitolbu għal kap li tkun li kolla bizzejet fondi. Aħna jekk irridu ikonna bizzejet ikel fi swi eh, eh, Ewropej u jekk irridu ehm, niprovdu iktar affarijiet li ċittadini rridu rridu nagħtu bizzejet fondi l bdiewa. Allura ma nistgħux nibnu politika komuni tal-agrikoltura għal futur li tkun waħda tajba mingħajr ma jkun hemm budget tajjeb biżejjed. Fir rigward tar-red tape, inti konxju li aħna għamilna sforzi biex nissimplifikaw dawn il-kwistjonijiet fil-kap u ser inkomplu għaddejjem dan ir-rigward, b'mod partikolari fit tini plastru jiena ser nipprova nissimplifika l-proċeduri mingħajr ma ndajjef il-possibilità u nassigura li l flus Ewropej jiġu minn fuq b'mod tajjeb mod ġust, irridu nsibu bilanċ għal daqstant naħseb li jridu nkomplu bil-proċedura ta' simplifikazzjoni. Jien m'iniex ċert jekk koprejt id-domandi kollha li saqsejtni. Grazzi, komissarju, le ma milċek, pero naħseb li saqsejt wis domandi. Jiena naħseb li qed nipprova nurik, sur komissarju, li hemm frustrazzjoni fost il-bdiewa fir rigward ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi li m'għandhomx l-istess standards u l-istess regolamentazzjoni li għandna għawek aħna. il bdiwa tagħna u iddejqu din is-sitwazzjoni xebaw mill-red tape u mill-burokrazija x'ser nagħmlu dwar dan din hija responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali għal daqstan xan għamlu biex nisfidaw lil eh, dawn il-gvernijiet nazzjonali u biex neħu din il-birokrazija. Unbat id-domanda l-oħra, inti kif ser tagħmel redistribuzzjoni tal-fondi għal eh, bdiewa attivi u kif tiddefinixxi x'inhu bidwi attiv? Għaliex naħseb li għandna din il-problema. U ser ikonna din il-problema fil-futur biex nikrejaw eh, soċjetà, soċjetà viabli għal din l-Unjoni Ewropea. Komissarja Kjordbo. Mm, Bdiwa attivi ifissru ifisser bidwi li jipproduċi li kell li jiġġenera tħul mill-attività tiegħu u wkoll jipproduċi materja prima, jipprovdi valur miżjud ta' soċieta soċjetà tagħna li hija konnessa mill-qrib ma' l-attività tiegħu tal-produzzjoni tal-ikel. Din hija importanti ħafna fil kep daqs l-allokazzjoni tal-fondi. Jena ser namel da kollu li nista biex bekk fin negozjati internazzjonali l-standards li inti semmejt sur Nicholson ikunu applikati kif huma applikati fis-suq uniku f'postijiet oħra. Per ovvjament aħna ma nistawx nimponu l-azliet li għanna aħna fis-suq uniku f'postijiet oħrajn Aħna milna dan minħabba l-espettazzjonijiet tal-bdiewa tagħna fl-Ewropa. Però kifett inti hemm ċertu punti li dependu ħafna mill-istati membri individwali. Kif qed u wkoll skont il-leġiżlazzjoni ser ikun diffiċli li naqsu il-burokrazija minnar ma naqsu l-mod ta' kif il-fondi jintefqu, eccetera. Is-sur Erik issa kjoġbok. Grazzi, Sur President, Komissarju, l-esperienza Turina mill-aħħar snin Turina li dir regolamentazzjoni li għażilna kienet ta' falliment f'kull rispett. Inti tħoss li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu inizjattiva biex tiddikjara li l-produzzjoni agrikola tiġi meqjusa ta' interess ġenerali, ta' servizz ta' interess ġenerali. Kifet iktar kmini din uh, tipprovdi l-ikel, tipproteġi eh, l artana tagħna, tipprovdi x-xogħlijiet. Inti taħseb li l-aħjar mod li nagħmlu dan huwa li mmorru lura għal prezzijiet minimi fl-Europa li jiġu garantiti nistaw niprov garantisċu dawn il-prezzijiet għal ċertu volum ta' produzzjoni, naraw xinu nistaw niddeċidu aħna x'ikun dan il-volum. U fl-istessin dwar il-kwistjoni tal ajnuniet u tal-appoċ għandu jkun hemm kondizzjonijiet differenti u nżommu f'moħħna dawn il-punti Sur de jerek jena nifem it-ħassib tijak dwar l-agrikoltura Ewropea u l-bżon li niproduċu dan il-prodotti però dan il-proċess tal-ftuħ tas-suq beda ftit zminilu sew u dan huwa proċess minn żewġ lati aħna nipprovdu ċertu ammont u nirċievu ċertu ammont u il-kompetitività tal-agrikoltura Ewropea żdiedet fl-aħħar snin u din il-kompetitività issa tippermettilna li nkunu Eh, uħut mill-ikbar produtturi ta' l-agrikoltura, ta' l-esportazzjoni agrikola, anka jekk aħna nimportaw eh, ammont kbir ukoll. Aħna jekk ma jkunix protezzjoni, eh, il-prezzijiet minimi garantiti ma jagħmlux sens. Jiena naqbel bis miegħek naħseb li għanna bżon mekkanizmi ta' regolamentazzjoni ta' suq li garanti xeżew affarijiet l ewwel net l istabilita Eh, fil-rigward ta' tħul tal-bdiewa u kol ċertu stabilità fil-prezzijiet, dawn ukoll jridu nieħdu konsiderazzjoni il-provista u d-domanda għaliex dejjem aħna ħan nispiċċaw f'sitwazzjoni produzzjoni, ammonti ta' produzzjoni olin ħafna, bad dawn joħol u problema. Jiena ma naħsibx li soluzzjoni hija li morru lura għal dak li kellna fil-passat, naħseb li għanna bżonn mekanizmi ġodda u naħseb li iva nistgħu namluħdan. dan. Fl-agrikoltura din hija ċaġa ferm importanti fin-negozjati tagħna fuq inter livell internazzjonali. Però naqbel miegħek li f'dawn in-negozjati rridu nassiguraw li kull reġun fid-dinja irrid jagħmel eh, juża l-potenzjal tiegħu u rridu nispettaw ċertu prinċipju wkoll. Grazzi. Patrick, jekk jogħġbok? Iva, qed nifhem dak li inti qed tajt. Però f'inizjattiva internazzjonali li aħna nistgħu nipproponu u din mhijiex xi ħaġa li tista' ssir mill-lum u probabbilment lanqas f'dan il-mandat, aħna nistgħu noħorġu b'xi tip ta' mekkaniżmu li jista' jwassal li kontinenti oħrajn, reġuni oħrajn jagħmlu l-istess ħaġa bħalna u bekk kulħadd ikollu sovranità tal-ikel? Iva, naqbel. Naħseb li ta' dawn il-prinċipji u tar-regoli tal-kummerċ internazzjonali u li nibbażaw li nafusa fuq dan il-prinċipji tal-multipluralità f'termini ekonomiċi, ġifiri li kunem hemm reġuni differenti, reġuni li jista' jkollhom livell ta' kompetitività li hija simili jiena lest li nappoġġa din it-tip ta' idea, però għal darba oħra jiena naħseb li m'għandniex eh, noqogħdu il-bot mis-suq jew ninalqu, aħna irridu natu opportunitajiet li reġuni oħrajn fil bija tad-dinja li jagħmlu użu tajjeb mill-potenzjal tagħhom u ikollna kummerċ ġust. Nonna onorevoli Skotta. Grazie ħafna. Grazie li sur ċolos għad disponibilità li wera. Il-kollegi tijaj ħarġu kwistjoniet importanti ħafna. Jina xtaqt nistaqsi dwar iżvilupp ta' zoni rurali, speċjalment il-żoni l-aktar zvantagġati bħal dawk eh, dejl montanji. Kif tista' l-Unjoni Ewropea permezz ta' CIP toħloq valur miżju tal-iżvilupp ekonomiku u demografiku ta' żoni rurali u per eżempju eh, anka l-konstituenta tijaj hija parti minn eh, ta' ta' dil kategorija. Kif se eh, jsostnu ruhom issa dawn iż-żoni li qabel kienu agrikoli issa m'għandhomx u dan qed joħloq degrad ambjentali u soċjali. Dan id-degrad ukoll iwassal għal katastrofi naturali li l-koll nistgħu narawhom bajnejna. Sarju. Il-Kummissarju. Pentru astfel de regiuni pilonul 2 al politicii agricole Komuni. Għal dan it-tip ta' reġuni, it-tieni pilastru ta' CAP, politika l iżvilupp rurali, tipprovdi strumenti illi permettu l-Istati membri jippermettu l reġuni sabiex jimplementaw programmi speċifiċi illi ikonu adattati għal karatteristiċi uniċi tar-reġun. Ovvjament, matul ħames snin tiegħi jekk eh, eh, nieħu posti il-CIP ta' wara l-2013 ħadd tippermetti l-istati membri sabiex ikollhom aktar strumenti disponibbli għalihom sabiex jgħinu il-dawn ir-reġuni speċjalment dawk zvantaġġati. Li jkunu zvantaġġati għal eh, kwalunkwe raġuni, però jista' jkollhom ukoll potenzjal li nistgħu nisfruttaw. Għal daqstant naħseb illi Huwa importanti li jkonna kooperazzjoni lokali, partnerships bej privatu l-pubbliku, clusters, networks ta' bdiewa, dak kollu li jista' jgħin il-persuni fl-ekonomija reali sabiex jgħamlu fl-imkien u jagħmlu dan. L-ewwel pilastru għad ukoll it-tina ċertu poteri lill-istati membri wara il-valutazzjoni eh, tas saħħa wara il-health check għadna qed nippermettu għajnuna lil reġuni jew żoni sensittivi sabiex nirrispondu għal kwistjonijiet speċifiċi fl-Unjoni Ewropea. Giancarlo. Risposta fil qasi waħda mill-problemi l-agrikoltura hija falsifikar tal-prodotti. Il-prodotti ta' dannu huma differenti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 Uh, produsele care au semne de kalitati. Nasab inti qed titkellem dwar prodotti illi jikkompetu ma' prodotti li għandhom eh, tikketta DOO jew eh, tikketta ta' l-oriġini. Għanna dibattitu illi għaddej palissa illi jirrevedi il-politika ta' kwalità għal livelli differenti fl-ħdan l-Unjoni Ewropea. U nittama illi nistaw noħorġu makkinarju ġdid sabiex niżguraw protezzjoni aħjar, monitoraċ aħjar ta' prodotti illi nsibu fossu għal logos li jużaw pal zejta zebbux per eżempju, eżempju tajjeb. Aħna ħa nappoġġaw attivitajiet ta' riċerka sabiex nużaw teknoloġija ġdida li tippermettilna inwet u ispezzjoni ta' aktar effettivi fuq is-suq u sabiex nidentifikaw il-prodotti li semmejt inti. Il-fiduċa tal-konsumatur f'dan it-tip ta' prodott hija kruċjali għal daqstant dak kollu li tagħmel il-Kummissjoni se jsir. u jina ċajt li konna suġġeriment anke mill-produtturi fuq dan. Grazzi għal grupp ta' l-Alde, l honorevoli Reiners. Vielen Dank, Herr Präsident. Auch die ALDE heißt Sie hier herzlich willkommen, Herr Fiolos. Grazie ħafna. Fissam il-grupp tal-Liberal Demokratiċi, merħba sur ċolos il-prodotti agrikoli Ewropej huma ta' kwalità għolja kol involvu spejjeż gbar għal dak nimda xaqsam produzzjoni. Pajjiżi li produċu b'mod eh, irħas biex ngħidu hekk qed ikkompetu magħna. Kif nistgħu fuq is-suq dinji nimxu mal-linji gwida ta' WTO kif se niksbu dan ukoll jagħmel il-prodotti tal-ikel tagħna aktar siguri minn ta' oħrajn xanna namlu sabiex ikonna produzzjoni ta' kwalità ola u ma noqdux nintilfu wis dokumentazzjoni zejda. Iva, jina semmejt dan il-punt fil-diskors ta' introduzzjoni li għamilt. Naħseb li natura speċifika tal produzzjoni ta' ikel fl-Ewropa hija riflessa fil-kwalità tal-prodotti. Qed nitkellmu fuq eh, standards għolja ħafna u dan għandu jkun magħruf aktar fuq is-swieq madwar id-dinja u dan għandu jitqal abjad fuq l-iswed fin-negozjati tagħna u anka fl-attività ta' promozzjoni promozzjoni tagħna jien għandi kull intenzjoni illi nippromovi prodotti Ewropej rrid nagħmel fuq livell Ewropew u li nikkonvinċi l-istati membri li għandna naħdmu flimkien fuq iswi internazzjonali jekk nagħmlu dan flimkien nirreġistraw suċċess m'għandniex nippromovu il-prodott tagħna lokali b'mod iżolat qed naħdmu għal swieq differenti vera għandna swieq emerġenti, swieq li qed jinbidlu rridu nieħdu approċċ differenti għal kull suq kif nbijaw il-prodotti tagħna. Mbagħad hemm opportunitajiet li rridu naħtfu. Għal daqstant għandna bżonn prodott politika ta' appoġġ għal prodotti ta' kwalità għolja mill-Unjoni Ewropea. Inti tkellim dwar sigurtà fl-ikel u dan jiddependi ħafna fuq teknoloġija li jużaw il-bdiewa bekk ukoll għandna ċertu standards, però standards li jiġu imposti, għandhom jiġu imposti, però m'għandekx timponi burokrazija. Ma dan kollu dawn il-standards għandna nżommu għom għax il-konsumaturi jkunu jafu li qed niksbu kwalità għolja u din hija ħaġa importanti ħafna. Hawnhekk is-settur tal-agrikoltura għandu rwol x'jaqdi sabiex iżomm il-kwalità. Għandna jkollna kooperazzjoni bil rubbe bej produtturi u l-bdiewa u dawk li bijaw il-prodott. Dan huwa importanti mux bisa regolamentazzjoni tas-suq imma wkoll għall-promozzjoni tal-prodott. Għaliex aħna qed impoġġu prodotti tajbin fussu u għanna napoġġawhom. Bridget, għandek mistoqsija supplementari? Tajb wisq. Nalqu għalhekk dan l-ewwel round permezz tal-Onorevoli Morvaj. Grazzi ħafna. Għan nistaqsi mistoqsija bl-Ungeris. Komissarju nominat, inti espert minn Romanija u inti konxju illi il-pajizi li kienu taħt ħakma komunista għal dak nandu xjaqsam agrikoltura għaddew minn kriżi akbar minn pajjiżi oħrajn tal-punent tal-Ewropa. U f'dan l-isfond negozji familjari, negozji ta' daqs medju u żgħir għandhom problemi kbar u issa propju lejxin tagħhom qed jiġi meddet. Jekk joġbok. Id-dedika żewġ minuti illi għandek sabiex tajdinna kif biħsibek tejn eh, l-irsiset u l negozzi familjari u kif għandi jien nivvotalek, għalfi għandi nivvotalek jek jinti l-estejnum, il-kommissarju nominat. Fuq negozzi żgħar dawn jirrappreżentaw total mhux ħażin meta għandu xtaqsam eh, negozji fil-Stati Membri ġodda. Mhix karatteristika biss tal-Stati Membri ġodda, anka f'dawk eh, għodma għandna ħafna intrapriżi bħal dawn. Imma li hemm differenti fil-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali rridu politika strutturali sabiex nimmodernizzaw dawn l-intrapriżi wa daqstant it-tieni pilastru tas-CAP hemm bżonn illi u kol jikkonsidra il-karatteristiċi differenti ta' dawn l-intraprizi. U naħseb hemm żewġ approċċi kif nindirizzaw dan il-punt. Il-proċess ta' modernizzar se jagħmel il-fondi ta' tini pilastru aktar disponibbli għal dawn l-intraprizi u jgħinhom jimmodernizzaw. Mhux qed ngħidu li rridu kabru dawn l-intraprizi imma wkoll niżguraw li huma jipprovdu prodotti u jilħu livelli tas-suq. F'dan il-qasam ħaġa li mhux qed tiġri bħalissa li però nistgħu nagħmlu u li niżviluppaw l-opportunitajiet li jeżistu fis-suq lokali dawn intraprizi żgħar minn bżonn jipproduċu għall-esportazzjoni. Fir-reġun tiegħi, fil-pajjiż tiegħi, naf illi hemm domanda kbira għal prodotti speċifikament lokali u din hija xi ħaġa illi tista' ittejjeb is-sitwazzjoni dawn l-intrapriżi żgħar. Naħseb għandna wkoll nużaw l-odda li teżisti ta' it pilastru ta' CAP b'dan il-mod. Għandak nuxaqsam l-ewwel pilastru ħlasijiet diretti dawn ukoll jistgħu jintużaw sabiex niżguraw li kien hemm bilanċ bejn għajnuna finanzjarja investita eh, eh, fil-bidja u dak li qed jagħmlu stati membri u għalek naħseb li l-intrapriżi żgħar jistgħu jitu vantaġġ ta' dan. Naħseb li għal boħra hemm bżonn illi jkollna prodotti illi jgħinu jirristrutturaw il-fondi u kol konna prodotti li għandu bżonn is soq lokali. Niħu gost nisima ktajt illi ċettati priorità l-swiq lokali, produzzjoni lokali, kif se tamel dan? Kif tista, kif nistaw niproteġu aħna il- swieq tagħna qudiem prodotti barranin li huma sussidjati eh, bis-saħħa u li huma ta' kulita baxxa. Għandek forsi timetable ta' miżuri illi int bessibek timplementa fis-sena li ġejja, per eżempju sabiex tejn il-bdiwa għazzar fl-Ungerija jew Rumanija għal dan il-an? Eh, se jiġri sen oħra? Kif se nevalwaw is-sitwazzjoni? Il-Komissarju nominat? Aktar kmini jett eh? illi mżon u kol nikkonsidraw proposti għasejpi ta' wara l-2013 għal daqstant għanna opportunità li ndiskutu dawn il-kwistjoniet illum u sal-aħħar tas-sena nixtieq nipproduċi komunikazzjoni tal-Kummissjoni illi tistabilixxi l-prinċipi illi nsibu fis-CAP il-ġdida. U nittama illi ssibu risposti għal mistoqsijiet tagħkom propju f'din il-komunikazzjoni. dan kollu dan il-proċess ma jiddependix biss fuq il-Kummissjoni u nittama li aħna nkun nistgħu naħdmu flimkien f'din id-direzzjoni. Jiena naf li hemm xi ideat interessanti ħafna hawnhekk f'dan il-komitat. dan ukoll jekk inħarsu speċifikament lejn is-sitwazzjoni ta' eh, intrapriżi żgħar, naħseb irridu noħol u ċirkwiti lokali illi għanna narawhom pala parti integrali tal-suq eh, uniku dan huwa mod kif se niproċedu propja siepi tal-ġajjini. Grazzi għalaqna l-ewwel round, issa t-tieni round ta' mistoqsijiet xtaqt ngħid illi għadna malħin fil-fatt ma frankajn xlaqas minuta. Billi għaw numru twil ta' deputati għat li jitkellmu, nitzwabkom billi fil-rounds li jmiss jek tridu tatu spazju għal kellima li mumiex fuq lista illi ma taqbżux il-ħin. Nibdew permezz ta' l-onorevoli Papa Stamkos. Grazie ħafna, onorevoli De Castro, Sur Kif tevalwa l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tal- proposti tal-ulja 2008 fil-modi tal-ejt ta' WTO għal-agrikoltura. Inti taħseb li kull impenn li jrid isir mill-Kommissjoni fir-rawn ta' Doha għandu strettament jirrispetta il-limitu ta' riforma li ġa saret provdut ovvjament li l-konċessjoniet ekwivalenti inkisbu wkoll mill-imsieħba tagħna kummerċjali. Kommissarju. Kommissarju nominat. De vedere, cred că Uh, Comisia Europeană a venit cu propunere consistentă în privința... Naħseb illi il res et proposti eh, sinifikattivi fuq l-agrikoltura. Investejna sforzi kbar u li rridu namlu u li naraw se jkunu l-kontraproposti xandom xajdu l-imsiħba tagħna. Però l jina ħankun Eh, stret ħafna fuq dan, għamilna ġa progress konsiderevoli fuq livell Ewropew, speċjalment għal dik li xaqsam aċċess għas-swieq. Ma nistgħux immorru l in minn dan. Aħna rridu niksbu ftehim għaliex kulħadd se jirbaħ minn ftehim multilaterali. Għal daqstant kifat li rridu nagħmlu u nistennew u naraw x'se jgħidu l-imsieħba tagħna għaliex għamilna sforzi kbar diġà. Jorgos, se jogħġbu. Il-ftehim reċenti ma' pajizi terzi mill-Mediterran u oħrajn u rew illi ftuħ ta' swieq mingħajr bilanċ regolatorju joħloq zvantaġġi fil-kompetizzjoni għal produtturi tal-Unjoni Ewropea. Inti kif għandek l-intenzjoni illi tintegra aħjar kwistjonijiet m'għandhom xaqsu mal-kummerċ fin negozjati ta' WTO fuq l-agrikoltura f'appoġġ tal-karattru mikrofunzjonali tal-agrikoltur tal-Unjoni Ewropea. U inti taħseb illi kenna riżultati pozittivi fin negozjati U kenna eh, għanna ftejn bilanċat l-ħar mill-ħar mal tux xaqsam l-agrikoltura mfeddan WTO, kummissarju, kħuġbu. Grazzi ħafna jena naħseb illi. Jekk nitkellmu dwar il-pakket, dwar il-rikonoxximent tal-denominazzjoni ta' kwalità u oriġini, naħseb illi dan huwa element kruċjali f'kull ftejim għaliex insibuħ fil-qalba tal-politika ta' kwalità tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, għandek regolamenti oħrajn fis-suq komuni li qegħdin għaliex jirriflettu ix-xewqat tal-konsumaturi u għalek għandna nappoġġawhom u dan imsieħba tagħna jirrikonoxxuhom. U ma tippruvaw ukoll ittellaw il-livell tal-prodotti tagħhom għal livell tagħna. Il-denominazzjoni tal-oriġini hija kruċjali fl tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tabajdi. D'abord dire que j'ai l'impression qu'avec les réponses que fait M. Ciolos aujourd'hui, Jiena nixtieq ngħid li tweġibiet tas-Sur Ċoros jizgurawna dwar il-fatt li kif għal t sinjura Fisher Bowl illi dan din il-non paper issa intremaw hemmhekk irdu nħalluh. Iżda mir posti li inti tgħid tajt inti kont tassew formali dwar l-ewwel u t-tieni pilastru minn dak li fimtien l-ewwel pilastru serjen id-decoupling u t-tieni fit-tieni pilastru inti tpoġġi l-ambjent rurali l-azjendi żgħar inti mhux forsi qed tingħalaq f'agrikoltura doppja dik tal-ewwel pilastru blajnoniet li ma tantx huma kontrollati. Mbagħad fit-tieni pilastru hemm it-tieni agrikoltura li titkellem dwar l-ambjent, dwar l-aspett rurali, Jiena nixtieqek illi inti tarġa' badar darbtej dwar il-politika agrikola, alimentari u territorjali. Illi din il-politika trid tkun waħda illi jifhimha ċittadin Ewropej jina nishtiqek li inti tarġi taħsibha darbtej biex ċittadin Ewropew din jifhimha. Jiena qed nifhem it-tħassib tiegħek dwar l-argument, jiena rrid inkun ċar. Jiena menix eh, malu dwar din il-forma pilastru wieħed żewġ pilastri. Dak li importanti għalija huwa s-sustanza, il-kontenut, anka jekk għandna żewġ pilastri. Dawn eh, mhumiex indirizzati għal żewġ tipi ta' bdiewa differenti. Għal żewġ agrikolturi differenti għandna pilastru wieħed fejn nistgħu nifokaw aktar fuq bażi annwali ta' ħlasijiet, iżda minn punt di vista amministrattiv huwa importanti li ħlasijiet diretti isiru. Iżda bżonn ukoll ta' standards ambjentali li diġà jeżistu fil-liġi komunitarji. Diġà regolamenti li wieħed irid iħares, iżda dan jagħti wkoll eh, marġni ta' manuvra li jippermetti fej eh, kun hemm aktar modernizzar Il-vloġi xuku għafdak li għandu xaqsam tibdi fil-klima u nistaw namlu permess ta' dan il-pilastru. Bżon ta' rabta ħjar bejn il-pagamenti. Jina l-est li diskuti ma' f'dan il-fazi. Jina minist ċert, eżad dwar il-forma, ma għet li profa nikonċentra aktar fuq il-sustanza. Dan nistaw namlu permess ta' CAP u dan nistaw nigarantixxu billi aħna nirrispettaw il-leġijiet Ewropej li zda jkonna jkollna wkoll li ta' manovra biex ikun nistgħu nimmodernizzaw nimxu l qoddim Stefan? Ġibjenin. Grazzi issa Stefan. Hawnhekk għandna post fejn għamlu dibattitu dan importanti wara li għadni kemm smajt dan. Madwar l-Ewropa huwa importanti li konna dibattitu ma' soċjetà. Kif qatt qabel in-nies iridu jkunu jistgħu jifmu l-politika agrikola komuni. Issa, l-ewwel pilastru eh, l-ebda kofinanzjar, tieni pilastru kofinanzjar. Fil-Kommissjoni fuq livell ta' stat ta' eh, kapijiet ta' stat Edin naraw illi nis edin jinsistu li kunem kofinanzar fuq żewġ livelli. ċin il-pozizjoni tijak, il-komissarju? Il-pozizjoni tijajja li sa' kemmi konna politika agrikola komuni li konna budget komunitarju. Dan huwa meħtieġ. Ja, naħseb illi għal politika tal izvilup rurali il kofinanzar għandu rwol ieħor. X'jaqdi, rwol huwa differenti mill-ewwel pilastru Iżda bħalissa din hija l-pożizzjoni tiegħi għall-politika tal-komunità għandna bżonn ta' budget komunitarju. Irrid ikonna l-finanzi komunitarji għal politika komunitarja biex ikonna finanzjari bilanċjat fl-Istati membri kollha. Importanti li dan il-finanzjament ma poġġuħx f'dubju minħabba l-esistenza tal-budget nazzjonali, dan huwa punt importanti għalija. Issa, is-Sur Georges, grazzi. Jiena nixtieq eh, Tlob skuża li xkontart kelli dewmien fit titira tiegħi minn Edinburgh. Nixtieq nistaqsik sur komissarju, xinu ma tliet miżuri lenin li inti taħseb li ser tieħu fis-snin li ġejjin biex it-tajja il kompetitivita tal-agrikoltura Ewropea. Tajjeb il-Komissarju biex wieġeb. Iva fil-qosor jiena naħseb li l-ewwel ħaġa iktar importanti hija l-adattament tal-politika agrikola komuni li timxi f'din id-direzzjoni biex ittejjeb il-kompetitività iżżid din il-kompetitività u jiena naħseb illi l-adattament tal-bdiewa l-sfidi l-ġodda huwa element importanti għaliex dan it-tip ta' adattament ma jridx inaqqas il-kompetitività tal-agrikoltura u għalhekk investiment għal modernizzar u parti minn hekk jiena naħseb ukoll illi fl-ewwel pilastru il-mod kif aħna ser noħolqu bilanċ bejn distribuzzjoni ta' ħlasijiet diretti jista' wkoll jikkontribwixxi għal dan u fin-negozjati internazzjonali jiena naħseb illi aħna irridu nagħtu l-opportunità li bdiwa tagħna biex huma jużaw aħjar l-opportunità li għandhom fi swi internazzjonali. U għalhekk permezz ta' negozjati tagħna, permezz ta' riżultati tagħna, aħna rridu nagħtu opportunitajiet ġodda l-bdiwa tagħna. Jena naħseb li dawn nistaw jkunu tliet elementi importanti biex inżommu u ninfurzaw l kompetitivita Jena smajt f'dak li għat u nishtiq nkun għafek inti se tikkonsidra il-miżuri bioteknoloġiċi. Jena naħseb li l-bdiewa iridu jingħataw aċċess għal dan. Innaf li dan ma jgħax taħt il-portafolli stit tiegħek iżda din hija kwistjoni kbira l-industrija agrikola. U jinstiq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan u x'azzjoni ser tieħu fil-Kummissjoni. Biex tiżgura illi f'stadju jew ieħor il-bdiewa Ewropea jkollhom aċċess għall-istess tamir li għandhom aċċess il-bqija tal-bdiewa fid-dinja. Grazzi. Iwa, inti tkellim dwar kompetitività jina naħseb li biex nkunu kompetittivi l-agrikoltura ti il-konsumaturi tagħha. Dwar il-bioteknoloġija naħseb li din hija meħtieġa fis-suq intern. Huwa meħtieġ illi nagħtu l-opportunità l-konsumaturi biex jazlu jekk huma irridux jew ma jridux il-prodotti bil-GMOs. Aħna dipendenti, aħna dipendenti dwar l-importazzjoni l-iktar dwar l-alfa l-annimali u fil-kulleċ ġdijt irridu nsibu soluzzjoni biex natu l-raħala tagħna biex huma jiżviluppaw il-produttività tagħhom u ma jkunux effettwati minn din il-problema ta' regolamentazzjoni għalhekk bioteknoloġiji naħseb irridu nikkonsidraw ukoll opinjoni xjentifika. Mbagħad din hija wkoll kwistjoni marbuta ma' kif il-produttur huwa lest li jikkonvinċi l-konsumatur biex juża dan il-prodotti. Għassuq suq komuni tagħna naħseb li huwa meħtieġ fil-kuntest tal-politika ta' kwalità eh, li huwa importanti li nikkonsidraw l-aġir tal-konsumatur ovvjament. Grazzi. Issa Jose Bove. Komissarju, l-odwa tajba. Jina nishti nkompli b'dan is-suġġett għalis jiena naħseb li smajna opinjoni waħda biss. Meta nħarsu lejn eh, program tal-lum naraw illi għanna problema bil-koesistenza ta' produzzjoni f'ċertu setturi, produzzjoni bil-GMOs u produzzjoni minar GMOs nixtieq nkun naf kif inti lest li tiggarantixxi l-libertà tal-għażla l-ewwel ħaġa għal bdiewa mbagħad tas-setturi tal-agrikoltura li jixtiequ jiggarantixxu produzzjoni mingħajr GMOs. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nagħtu garanziji li dan is-settur ta' produzzjoni ma jikkontaminax ruħa li dan ikun din kun tassew problema. Mbagħad naħseb illi aħna problema bl-importazzjoni tas-soja. il-kustjoni li nilimitaw il-produzzjoni tal-proteini vegetali fl-Unjoni, fissar aħna rridu nimportaw is-soja. U dawk is-setturi li jipproduċu minn GMO si drabi jkunu dipendenti fuq dan. Iva is-sur bove biex wieġeb. Is-sur ċolos biex jieġeb. Iva, jiena familjari ma' dan. Dwar koeżistenza. Jiena naqbel miegħek Jena naħseb li il-konsumatur rritu kollu l bejn prodotti bil-GMOs u prodotti minna il-GMOs. Umbat il-bdiwa jridu jazlu koll, jitkollam l lazla jek huma mis jkabru bil-GMOs jew minnajr. Din hija responsabilità tal-istati membri però, hija responsabilità tagħhom biex jimlim jimplementaw u jagħmlu supervizjoni ta' din il-politika biex jiddeċidu dwar ir-regoli ta' kożistenza u jimplementaw dawn ir-regoli. Jiena naħseb hawnhekk għandna bżon ta' kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati membri. Nixtieq ngħid li hija responsabilità tal-Istati membri. Dwar il-vegetable protein u soja bħalissa bir-regoli internazzjonali tal-kummerċ aħna ma ma nillimitawx il-kwantitajiet għaliex xanna lajnuna ta' dizakopjament. għalhekk kemm libertà biex wieħed ikabbar dawn il-ċuħ ir-raba u dan jinkludi s-soja. Sa minħabba l-azliet li għamilna fl-Ewropa ser kun diffiċli aħna nkunu autosuffiċenti, hemm xi stati membri illi għandhom il-kondizzjonijiet klimatiċi u tal-ħamrija li l-om li huma jkabru s-soja. Iżda, il-qadajja jek bħalissa jina miftuħa l-kull eh, ideja għat li jista' jpermettilna namlu progress f'dan il-qasam. Jina naħseb li ser ikun tasaw diffiċli aħna niksbu autosuffiċenza sħiħa. Irridu naraw kif nistgħu niksbu bilanċ biex bekk aħna ma npoġġux periklu l bdiwa tagħna. Bħalissa għandna bżonn importaw is-soja, iżda ma jistna naħsibx li soluzzjoni aħjar li n-importaw eh, laħam li eh, fih zaħt il-GMOs minn ximkien ieħor. Grazzi, sur Bovej, josmajta jtat tweġiba tijak, dan jiftaħ dibattitu għal-ġejjeni. U għalek għanna bżon komplu nipqaw naħdu dwar dan flik ma' komissjoni. Inti tkellim dwar il-sinjali ta' kwalità jina naħseb li dinja tassew importanti. Fl-Europa msa ħaġa pjuttost ta' skandlu u importanti li l-Unjoni qalet li tiftaħ diskussjoni mal istati Uniti dwar dan. Kif nistgħu naċċettaw illum li għad tliet snin oħra fej il-kwistjoni ta' ċanga bl-ormoni diġa ġiet irranġata fl-Unjoni iżda hemm problema bi prodott li għandu 100% ta' dwana imposta fuq u din il-problema ser tkompli għat snin li ġejjin. Anka jekk il-problema ġiet irranġata il-fogra għadu eh, suġġett għal din it-tip ta' dwana, jenna naħseb illi irridu nwafqu din is-sitwazzjoni darba l dejjem. Iva. c'est une question qui tient la négociation Iva, nista' nifhem illi inti għandek eh, problema dwar dan il-prodott, il rockfor. Jina se nitkellem mal kollegi tiegħi biex nara kif nistgħu insolvu din il-problema li xija problema li ilha magħna u sem nagħmel l-almu tiegħi biex insib soluzzjoni għal dan. Issa, l-Onorevoli Ashworth. Komissarju, naħseb irridu naraw l-opinjoni tiegħek dwar id-distribuzzjoni mill-ġdid Għalix jina nifem li nsibu soluzzjonijiet ġodda, iżda jien nishtiq nissuġġerixxi li prinċipju għal kriterji ġodda ta' appoġġ ikollhom dawn it-tlet prinċipji jkunu iktar simplifikati, iktar ugwali u iktar trasparenti. Jiena nixtieq ngħid li fost l-istati membri l-ġodda li huwa wieħed li jinti minn ġej minnhom illi l-appoġġ bażi tal-ettaru jidher illi qed ikun żvilupp loġiku taħseb li dan huwa ġust? Dwar id-distribuzzjoni naħseb li inti referejt tal-katina tal-ikel, distribuzzjoni fil-katina tal-ikel. Le, jiena tkellim dwar l-appoġġ għall-industrija tal-agrikoltura. Naħseb illi jina hawnhekk kont ċar fil-politika agrikola komuni tal-ġejjieni jiena Naħseb illi l-kriterja ridistribuzzjoni ta' ħlasijiet diretti ridu jarġaw jiġu analizzati u jieħdu konsiderazzjoni aħjar ċertu elementi speċifiċi. Dan għaliex neħtieġu ekwilibrju aħjar hawnhekk. Ovvjament li nissimplifikaw jiena naqbel miegħek li ikonna l-ugwaljanza hija kelma li jindiġa użajt u trasparenza il-Kummissjoni diġa ħadet miżuri biex tkun aktar trasparenti fil-tqassim ta' din lajnuna. U issa naħseb li mhux biss fil-Kummissjoni iżda fis-sħubija tagħna. mal-parlament irridu niżguraw li dawn il-flus jintefqu sew. Hemm bżonn ukoll ta' ċertu livell ta' konformità li jiġi rispettat l-ugwaljanza u trasparenza fej dak li għandu xaqsam trasparenza l-istati membri diġa għandhom il-possibilità illi jagħtu ajnuniet l-bdiewa li għandhom id-dritt tal najnuna l jiena ser nimxi f'din id-direzzjoni. Tajja wis. Iva komissarju, jiena staqsejtek dwar l-opinjoni tiegħek dwar il-flat rate factor support basis. Iżda biex inkunu ġusti, xorta ser ikun hemm bżonn taħtieġa għal mekkaniżmi baġetarji korretti għal futur Inti x'taħseb dwar dawn il-mekkaniżmi tal-budget u jien hawnhekk għandi f'moħħi il it tnaqqis. il-sussidi għal kull ettaru għal istati membri l-ġodda emmek jeżisti dan il-mekkanizmu. Aħna deċidejna li rridu nimsu lejn sussidju għal kull intrapriża. Ovvjament irridu nibbażaw ruħna fuq lajnuna li l-bdiwa diġa kellhom sissa. U għalhekk irid konna approċċ omoġenju fl-Ewropa x'palissa għandna żewġ mekkaniżmi separati għal kull qed fl-istati membri l-ġodda u għal kull intrapriża fil-membri l-qodma. Dak li rridu nagħmlu huwa li nimxu lejn mekkaniżmu wieħed għall-Unjoni kollha. Iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll ċertu karatteristiċi uniċi f'xi oqsma partikolari biex l-distribuzzjoni tal-għajnuna issir b'mod ġust. Is-sur Egnium il-produttur ta' Renju Unit dan l-aħħar minħabba l-Unjoni Ewropea kellu jinvesti f'sistemi ta' produzzjoni alternattiva. L-Unjoni Ewropea ma tatx eh, ma ħallitx li gvern jagħti assistenza. Iżda qegħdin naraw xi produtturi jirċevaw 25% ta' sussidju mill-gvern u 25 oħra mill-Unjoni Ewropea u dawn jitħallsu minn 16 jekk huma jiddeċidu li meħtux vantaġġ minn dan u ma jkunu jistgħu jkomplu eh, jipproduċu l-tiġiġ fil-gadgets b'dan. Biex ir-Rumanija tħossib dan aħna naraw illi dak li ħalla 16 jikontribwixxi għal budget tal-Unjoni Ewropea. Iżda inti kemm taf dwar dan? Kemm kont taf? Inti lest illi tmur li l-in il-konnessjoni tijak ma' Franza. Inti ser tiħu passi biex twaqqaf dan kollu. Komissarju. Jiena ma nafsa li ma qed tirreferi jinti, li ma jnuna qed tirreferi fl-2001 l-Unjoni Ewropea, ir-Rumanija ma kienx parti mill-Unjoni Ewropea. Issa part intuża għal modernizzar fis-settur tal-ikel fir-Rumanija. Fl-2002 aħna użajna l-fondi ta' għafas, iżda Rumanija ma kienix membru tal-Unjoni. Tista' tkun aktar speċifiku dwar dan? Għalli ma font qed tirreferi, għalli ma strumenti ta' politika tirreferi. Kien hemm żewġ mistoqsijiet separati. Waħda dwar il-perjodu attwali li iktar l-aktar importanti. Se referi nirreferi b'mod ġenerali għal dan. Trid tispiċċa żewġ minuti tiegħek? Tista' titkellem għal żewġ minuti u ma t-kellemċ. Tajjeb, mela bazi ġenerali dwar din il-projbizzjoni tal betri Cages L-Italja u Spanja dwar dan eh, jinsabu tassew lura. Jekk del proibizzjoni taddi ser ikun hemm ħafna eh, bajt importat illi ġew prodotti fuq sistemi ta' welfare aktar bassi u kol minnal fil ma maġiġ prodott fl-Unjoni Ewropea. Din hija problema li ser niltaqgħu magħha dal-waqt inti konxu ta' dan. Feris probabil la reglementarile europene privind eh, cutiile în care sunt Inti kont qed taħseb dwar ir-regolamentazzjoni Ewropea dwar il-tiġieġ fil-gaġġeġ. Dan it-tip ta' produzzjoni jirrikjedi ħafna investiment. Sa' regolament li jitkellem dwar il-benessri tal-annimali kien riżultat ta' deċiżjoni Ewropea, deċiżjoni li ddaħħal dawn l-standards. Istati membri kollha dan inkludi Rumanija u Renju Unit irridu jirrispettaw dawn l-standards għolin. Produzzjoni ta' dawn l-standards ilna nafuhom, bħalissa ninsabu f'perjodu ta' tranzizzjoni. Il-produtturi jistgħu jużaw dan il-perjodu biex ikunu f'konformità l istess standards. Fir-Rumanija u l-Renju Unit l-investimenti jistgħu jintużaw biex jiġu modernizzati l-irċiset. Jiena nittama l-produtturi jużaw dawn l-investimenti biex aħna nilħu l-standards li huma meħtieġa fl-Unjoni Ewropea. Issa, is-Sinjura Dodds, minix narawnek fil kamera da. Għalek, ser Assur Michel Donter. Michel, jozbok. Sur Komissarju nominat. fit weġibiet għal-mistoqsijiet bil-miktub naħat tal-Kumitat tagħna inti għat il-ġejjien tal-politika tal-agrikoltura komuni ifisser illi aħna ser ikonna bżonn ta' safety nets qed nikwota kien. Irridu jkunu moderni u effiċenti. Issa il-kriżi fl-agrikoltura f'dan l snin u rritna li għandna bżonn ta' mekkaniżmi regolatorji fis il-ġodda. Iżda jidher li CAP qed timxi lejn agrikoltura amministrata. Inti tkellim dwar qodda ġodda, tista' forsi telabor xi ftit dwar xi tfisser inti b'dawn l għodda l-ġodda. U x'taħseb dwar ir-regolamentazzjoni privata? Per eżempju, sistema ta' kontratti bla kontroll fl-agrikoltura. Inti l-essi tappoġġa dan l-approċċ u tappoġġa id-dottrina tal-Kummissjoni hawnhekk illi tista' twassal għal ostakli għal kompetizzjoni. Jiena hawnhekk kont qed nitkellem dwar eh, miżuri ta' modernizzar, mekkaniżmi ta' modernizzar biex is-suq jaħdem aħjar issa diġà minna verifiki fis-setturi speċifiċi biex ittestjajna dawn il-mekkaniżmi speċifiċi. Per eżempju, il-fondi il-tħul jiġi garantit meta jkun hemm bidliet kbar fil-prezzijiet li jista' jpoġġi friskju tħul tal-bdiewa u diġà bdejna napplikaw din is-sistema fis-settur tal l xejjes u jiena nagħmel li din hija sistema li nistgħu eh, nwassaw għal setturi oħrajn. Jiena qed nitkellem dwar mekkaniżmi li jadattaw għal setturi speċifiċi. Inti tkellim dwar il-kontratti, hawnhekk aħna għedin ħarsu lejn is-settur tal-ħalib. Jekk ma taħdimx nistgħu nħarsu lejn setturi oħra. Aħna rridu negozjaw ma bdiewa fi setturi differenti biex ikonna għar privat minajr ma namlu ostakli għal kompetizzjoni. Din hija xi ħaġa li nista' niddiskutija mal-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni. Dwar eh, nagħmlu ċertu derogi ċertu waivers jekk ikun hemm bżonn. Naħseb rajna dan l-aħħar illi minħabba li ma kenniex dawn il-mekkaniżmi issu xorta ma ħademx. Anka jekk ma kenniex dawn il mekkaniżmi aħna nemnu li bil mekkaniżmi aħna nistgħu nikkontribwixxu biex nibbilanċaw il-provista u domanda. Aħna ma rridux nostakolaw issu, irridu namlu su jaħdem aħjar. Għanna bżon dawn il-fondi ta' garanziji biex nigarantixxu tħul tal-bdiewa. Għanna bżon ukoll il-possibilità li l-kontratti jiġu konklużi. Ma nistax nidħol fid-dettall hawnhekk għaliex naħseb li għanna bżonn ta' analiżi ulterjuri, rridu nagħmluha din l analizi għanna mekanizmi li ntużaw fil-passat illi naħseb li nistaw nadattawhom b'suċċess. Dwar il-pagamenti diretti għanna metodu li nistaw nużaw biex nigarantixxu dħul tal-bdiewa. Iżda dwar il profista u d-domanda iva dan it-tip ta' intervent jista' jkun soluzzjoni. Sur President, flodda odma waħda minnhom kienet ir-regolamentazzjoni tal-prodotti Issa inti qed titkellem dwar il-prodotti ta' kwalità. Jiena naħseb ridu nirranġaw il-volum ta' produzzjoni f'dan ir-rigward. Għaliex il-kwalità weħda mhix biżejjed biex nikkarantixxu l-prezz. Irridu nirranġaw il-volum disponibbli fuq is-suq. Il-kummissarju nominat. Ma nafx jistax ikonna l-kwota sawnek li f'xi reġuni jew ieħor fl-Ewropa. Inti tkellem dwar it-tikettjar ta' kwalità, it-tikettjar ta' oriġni għal reġuni ġeografiċi. Emmek irridu naraw x'nu ma laqwa mekkaniżmi. Dan irridu nagħmluh billi niżguraw il-kontinwità u gratta ta' bilanċ min-naħa tal-produzzjoni. Biex ma ntajfux l-istess għada ta' ċerti prodotti ta' ċertu kwalità għolja. Aħna ma rridux indajfu din il-pożizzjoni tagħhom fis-suq mbagħad nistgħu nużaw mekkaniżmi oħra mhux biss dawk tas-suq. Naħseb hekk irridu naħsbu f'din id-direzzjoni. Ma jistax ikonna ħafna e, rqajja ta' prodotti. Irdu xi ħaġa li rdu nħarsu lejha bir-reqqa u naraw kif nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' dawn l-affarijiet. Is-sur ta' baġi. Comment les agriculteurs européens pourront-ils surmonter la volatilité Kif jistaw il-bdiewa Ewropej jitrattaw ma' zida fil-volatilità li hemm fil-swieq agrikoli? Inti diġà tkellim dwar dan, però tista' tkun ftit iktar speċifiku dwar miżuri tal-argumentazzjoni pubblika ġodda ser ikun hemm, x'tib ta' safety net eh, għandha tiġi ikkreata li tkun differenti mill-mekkanizmi um, ta' intervenzjoni li jissa ġew um, phased out. Din hija problema ġdida, problema tal- um, kumpaniji il-gbar ħafna uh, kontrarju għal produtturi u għal bdiewa. Din hija problema kbira fl-Ewropa kollha u kollha anke f'pajjiżek fir-Rumanija. Nixtieq kull suċċess b'dan. Fir-rigward tal-volatilità u il-mekkanizmi li jistaw jiġu intużati jiena diġa semmejt li nistaw nistendu l-mekkanizmi li qed nużaw għal frott u l-ħaxix bħalissa biex inkunu nistaw nibnu font ta' garanzija u font ta' assikurazzjoni li jippermentina li nintervjenu f'setturi speċifiċi meta ikun hemm uh, eh, flattuazzjoni kbira fil-prezzijiet u dawn jaffetwaw it-tħul. Din hija waħda mis-soluzzjonijiet Mbagħad fi rigward tal-sistema ta' contact base din hija konnessa mm, ma' dak li semmejt inti relazzjoni bejn il-produtturi u il supermarkets tista' tiġi riżolta uh, permezz ta' diskussjonijiet u negozjati dwar kif aħna nistgħu inqasmu l valuri miżjud eh, fil-katina tal-produzzjoni fis-setturi differenti diġà bdejna nagħmlu dan għas-settur tal-ħalib u nistgħu nagħmlu l-istess għal setturi oħrajn. Oh Jiena ma naħsibx però li jrid ikun hemm eh, intervenzjoni mill-pubbliku jew mill-istat għaliex rridu nħallu lis-suq li jaħdem u rridu nipermettu li l prezzijiet jiġu deċiżi għabbażi tal-bilanċ li hemm bejn il-provista u d-domanda. Naħseb li jistgħu jkun hemm negozjati f'dan eh, is-settur U jekk aħna nadottaw miżuri li jippermettu lil bdiewa li jinaqdu flimkien u jinnegozjaw eh, pozizjoni iktar ta naħseb li din tkun soluzzjoni tajjeb. Jekk naraw l-istudji riċenti ta' distribuzzjoni tal-valur miżjut tistgħu tindunaw li mhijiex dejjem li u ma jkunux dejjem is-supermarket jew uh, kumpaniji l-kbar li qegħdin jagħmlu profitti l-kbar, hemm setturi oħrajn qed jagħmlu dal-profitti l-kbar. Tajjeb, Naddu għal kellem li miss Signora Harkin. Grazzi ħafna. Kummissarju nominat fil prezentazzjoni tijak dal-ħodu inti li il-reforma tal-kap għanda twassal għal sigurtà tal-ikel u tħul diċenti għal bdiewa. Issa dawn iż-żewġ punti huma maquda flimkien, marbuta flimkien, għaliex jekk il-bdiewa ma jkollhomx tħul tajjeb aħna mhux se jkollna sigurtà tal-ikel fl-Ewropa. Issa wieħed mill-impatti fuq it tħul diċenti tal-bdiewa huwa id-dominanza ta' dawn il-kumpaniji il-kbar fil-suq. Reċentament, il-Renju Unit ikkonfermat uh, Eh, korp aġenzija li tanalizza dan. Kenna tip ta' ombudsman għal dan il rigward f'dan ir-rigward, u nixtieq insaqsik x'taħseb dwar dan kollu u x'tip ta' miżuri inti tista' tieħu biex tassigura li l-isbilanċ li hemm bejn il- il-kumpaniji il-gvar u il-produtturi eh, iż-żar eh, tkun waħda bilanċata. Grazzi. Fir-Rumanija meta kont Ministru tal-Agrikoltura jiena ankora xejt li il-produtturi u il- eh, kumpaniji jikbar ikollhom negozjati biex bekk inkunu nistgħu eh, noħorġu b'tip ta' linji gwida u nistabilixxu ir-regoli, però naħseb li dan jista' jsir bejn eh, l-atturi primarji fil-katina tal-ikel. Jiena nista' nikkoraġġixxi li jkun hemm din it-tip ta' diskussjoni bejnietom, però f'dan l-istadju ma naħsibx li l-Kummissjoni għandha tintervjeni f'din e, il-relazzjoni bejn il-produtturi u il-bejja. Irrid ikun hemm prassi tajba f'dan ir-rigward. Tista' tkun soluzzjoni iva, però għalissa rridu biex namlu dan irridu li jkun hemm ftehim bejn iż-żewġ partijiet, il-bejja u il-bdiewa. Naħseb li il-relazzjoni tajba fil bej l-atturi differenti fil-katina tal-ikel naħseb tippermetti l li nirregolaw b'mod aħjar e, is-sitwazzjoni. Jiena bħala kummissarju nista' ninkoraġġixxi din it-tip ta' diskussjoni għaliex Din hija kwistjoni li għandha x'taqsam ħafna mal-settur tal-kompetitività. Grazzi. Grazzi kummissarju nominat, jiena qed nifhem dak li qed tajt, jiena kont qed nispera li fil-grupp ta' livell oli rigward tal kompetitività u l-industrija tal-ikel ikun jista' jagħmel xi intervert partikolari biex imexxi din il-kwistjoni iktar qudiem itejjiba. Jiena qed nifhem però dak li qed tgħid inti li l-iktar ħaġa li tista' tagħmel inti huwa li tinkoraġġixxi lil partijiet interessanti f'dan ir-rigward biex eh, jagħmlu jkollhom dialogu. Inti taħseb li permezz tal-grupp ta' livell li tkun tista' tagħmel dan li qed ngħidlek għaliex din hija problema kbira u twassal għal distorsjoni tal-prezzijiet għaliex hemm żbilanċ kbir bejn dawn l-atturi f'dan ir-rigward. Fix-xhur li ġejjin jiena ser niġi fil-Parlament u nippreżenta il-konklużjoni ta' diskussjoni eh, ta' diskussjonijiet ta' dan il-grupp ta' livell oli Jiena les li nuża riżultati kollha eh, tajbin ta' dawn in-negozjati biex bekk inkun nista' nanalizza l-possibilità li intejjeb din id-diskussjoni u naddija lis-settur setturi oħra. Issa b'relazzjoni dan se nagħmlu b'relazzjoni mill-qrib mal-kollegi tiegħi mill eh, mis-settur tal-kompetizzjoni. Irridu relazzjoni tajba bejn is-setturi differenti biex bekk ikonna xi tip ta' deroga f'rigward tal-regoli tal-kompetizjoni. U importanti li ikonna regoli komuni, ikonna suq komuni. U importanti li soluzzjonijiet uh, kollha huma meħtieġa biex inkunu nistgħu nirrinforzaw il-pożizzjoni tal-produttur fin-negozjati ta' din il-katina tal-ikel. Grazzi ħafna. Fir-rigward ta' suġġett iktar wiesa, l-agrikoltura Ewropea tiddependi ħafna fuq il-fossil fuels għanna 9 miljun tonnellata ta' ta' zejt li jintuża f'kull settur, dan huwa responsabbli għal madwar 20% tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra u dan jintuża f'ħafna bdiewa. Aħna għanna tip ta' industrija li qed tagħmel ħafna ħsara lill-ambjent tagħna, lill-ilma eh, u wkoll li jipproduċi ħafna CO2. Qed ħafna għamħirun li qed jagħmel ħafna ħsara lill-ambjent tagħna qed eh, ikkunem tip ta' agrikoltura ġdida li qed franka eh, tipprova tifranka l-enerġija. Inti bħala komissarju x'tista' tagħmel biex tappoġġa dan il-proġett favur l-ambjent eh, diġa għed jena. Meta semmejna l-bidla fil-klima u l-protezzjoni fl-ambjent, dawn iridu jimxu id-fit ma l-izvilup tal-agrikoltura fl-Europa għaliex ekk iridu il-konsumaturi u dawk li ħalsu t-taxxa. Għal daqstant naħseb li fit-tieni plastru iva nistgħu niżviluppaw mezzi li jippermettulna li niksbu riżultati eh, permezz din it-tip ta' innovazzjoni li semmejt inti minn reġuna li uħor aħna nistgħu nagħmlu dan. Nistgħu nagħmlu dan ukoll jekk naħdmu mal-kollega mal-kollega tiegħi eh, inkarigat mill-riċerka eh, u naraw x'nista' jsir biex ikonna risposti eh, għal dawn il-problemi fl-agrikoltura. Naħseb li l-idea ta' agrikoltura aħjar, lokali aħjar, tkun il risposta ta' dan kollu. Xi reġuni jista' jkun li saru xi ftit wis industrializzati, però rridu nkunu kompetittivi. Jina naħseb li fxit reġuni jekk permettu li kunem iktar agrikoltura lokali bazata fuq is-suq lokali naħseb li nkunu nistaw innaslu għal iktar progress. Irridu nżommu f'moħħna is-swieq kollha u nistaw ninkoraġġixxu agrikoltura li tkun ħafna iktar favur tal-ambjent. Jose, il-Sur Bovek joġbok. Domanda supplementari fi rigward ta' tul. Għadni ma smajtek xissemmi din il-kelma sissa, xir nominat. Din hija li fl-Europa fi rigward tal-agrikoltura Aħna mhux qed nippermettu li jkun hemm lost leaders dan eh, ir-rigward fil-produzzjoni. Pal pereżempju meta inti tbieħ taħt il-prezz tal-produzzjoni. Din hija problema kbira il għaddejja sa għal ħafna żmien. Il-President Roosevelt kien qal li għanna ser nassiguraw li il-bdiewa mandom għat bijaw eh, taħt eh, taħt il-prezz tal-produzzjoni. U mandux ikun fil-fatt għaliex xinkunu edin jamlu telf risposta tal-Kummissarju. Din hija ftit differenti għal bidwi milli għal negozjant għaliex negozjant jixtri bi prezz partikolari. Għal il-bidwi jipproduċi il-prodott li kunet biħu stess u jista jagħmel telf għaliex ikun forsi qed jagħmel telf meta komparat ma' dak li jkun bih u produċa s-sena ta' qabel. Allura rridu nsibu tip ta' mekkaniżmu fejn il-prezzijiet ma jkunux il-bdiewa ma jkunux obbligati li jbijaw taħt il-prezz tal-produzzjoni. Dawn is-sistemi għandhom ikunu ddisinjati li eh, jaħdmu f'dan il-każ biex bekk il-bdiewa jkun jistgħu jibqgħu eh, kompetittivi. Jiena ma nafx kemm uh, nista' nintervjeni bħala kummissarju tal-agrikoltura f'din il-leġiżlazzjoni, però hija xi ħaġa li ser nanalizza biex nara eżattament uh, x'inhi l-problema u salima stadju nista' nasal jekk din hija xaġa li għandha x'taqsam mal-prezzijiet tas-supermarkets, pereżempju nista' nifhem dak li qed issemmi inti sur bovem. Għaliex ovvjament il-bdiewa jridu jbijaw bi prezz li jistgħu l lajxin tagħhom. Is-sur Bavakoski jekk jogħġbok. Grazzi ħafna kummissarju Jena kontent li nista' nindirizza kummissarju mill-Stat Membru ġdid. Nixtieq nitkellem dwar il-level ta' sussidi. il kummissarju ta' qabel propona din is-soluzzjoni. Wara l-2013 il-level ta' sussidi ser hemm xi pajizi eh, fuq naħa dawk diskriminati kontra fuq in-naħa l-oħra. Fos dawk diskriminati kontra hemm l-istati membri xi stati membri ġoddaw dawk antiki l-Awstrija, l-Portugal, Spanja, ir-Renju Unit, il-Finlandja dawn huma lilin mill-medja. Nemx ġustifikazzjoni biex ikonna differenzi daqshekk bar fil-proċess ta' decoupling u għallora inti x'inti tagħmel biex tibdel din is-sitwazzjoni biex bekk ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn dawn il-pajjiżi. Komissarju. Iva, il-kriterja għal-lajnuna diretta u l-mod ta' kif din tiġi allokata ser nidiskutuha qabel ma nagħmel proposti tiegħi għal riforma tal-CAP u permezz tal-kontribut tal-Parlament Ewropew nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet li ser jgħinuna niksbu dan il-bilanċ. Hemm kondizzjonijiet differenti għall-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea kollha, però naħseb li lan tagħna huwa li konna setta kriterji li jkunu ċari, trasparenti u li jatuna l-opportunità li nevitaw ċertu sitwazzjonijiet. Ix-xar id-dieħel meta niddibattu ir-riforma tal-CAP inkunu nistgħu noħorġu blaħjar risposti fir-rigward tal-mekkaniżmi u tal-kriterji għal eh, dan il-share-out u neħilsu minn dawn il-kriterji storiċi. Grazie għafna kummissarju għal din ir-risposta. Jiena naħseb li din ukoll għandha x'taqsam mal-budget, però nixtieq ngħid li din mhijiex kwistjoni li nieħdu il-flus minant dawk li għandhom iktar jew nat u natuwa lil dawk li għandhom inqas, iżda forsi natu iktar lil dawk li mandomx bizzejiet. Għal santin kontent ħafna li inti t tefendi l-budget tal-cap, pero l-iktar ħagġa li tiġilet għalija hija budget ikbar għal-cap, eh, għaliex wara zbona issa għanna integrazzjoni Ewropea ikbar u għandu jkollna iktar flus biex niprovdu għal dan. Jena naħseb l-agrikoltura hija waħda mill-ikbar għanijiet tagħna. It-tieni domanda dwar il-GMOs, inti tipproponi situazzjoni fejn kull stat membru għandu jagħmel leġislazzjoni tiegħu jekk eh, u għandu produċi il-GMOs jew le. Iva, din il prozizjoni diġa spiegat sur Barroso, President tal-Komissjoni, jiena favur ta' din l-idea. Il-kwistjoni principali hija li r-riċerka xjentifika li saret turi li li memx eh, sara li l-konsumaturi jew li s-saħħa meta jintużaw dawn prodotti. Naseb li dawn id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fuq livelli nazzjonali, fuq livell nazzjonali, għaliex hemm xi differenzi bejn l-istati membri fi rigward tal-GMOs. Għal daqstant hija kwistjoni ta' konvinzjoni personali il-kollega tiegħi li ser ikun responsabbli għas-saħħa u l-protezzjoni ehm, tal-konsumatur ser jieħu din id-deċiżjoni. Ser ikun responsabbli għaliha. Grazzi ħafna. Grazzi Sur President, jina ċejmi danimarka u hemmhekk kien hemm konsens fost il-gruppi politiċi kollha li il-kap għat jagħmel Sara, għal daqstant, aħna naċċettaw eh, dak li proponiet u għamlet is sinjura Fisher Ball fl-ħar ħames snin. Is-sur Lewandowski għal li din il-politika mhux ser tibqa eh, tintuża fil-ħames snin li ġejjin. Lewandowski tkellem dwar eh, twaqif tal-phasing out tal-appoċ u il-livell prezenti ser jenżam jew jizdiet. Allura, pala kummissarju inti ser taħdem fuq it-naqis uh, fl jew inkella taqbel mas-sur Lewandowski li dawn għandhom jitfafqu. jiena minix ċert jekk lan ewlini tas sinjura Fiċerbol Ball kienx li tnaqqas is sussidi dak li għamlet, kienet li tagħmel ribilanċ eh, tal-modulazzjoni fit-tieni u fl-ewwel tieni pilastru. Aħna kellna modulazzjoni biex li konsolidaw it-tieni pilastru. Issa il-modulazzjoni ma diex meħtieġa iktar għaliex wara l-2013 aħna taħt il kep ser ikonna il-possibilità li niddeċidu ma l-istati membri ġvolum ser jinżam fit tielet pilastru u ser jinata li e, l-tini. Naħseb li e, s-sussidi għandhom rol importanti ħafna fil-garantija tal-istabilità tal- tħul tal-bdiewa u dan jinkludi wkoll bdiewa fid-Danimarka u jiena naħseb li għandna nżommu dan il-mekkaniżmu naħseb li għandna nsibu bilanċ tajjeb bejn dawn it-tnejn. Issa fir-rigward tal-livelli tal-pagamenti din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutu. Aħna fil-futur mhux ser ikonna bżon iktar ta' modulazzjoni, pero nħoss li pagamenti diretti għandhom rwol importanti ħafna kif diġa intqal, għaliex lan huwa li nigarantixxu livell minimu ta' tħul għal bdiewa u naħseb li dan għandu jinżamm. il-kollega futur tijak, Is-Sur Lewandowski, għal li huwa għahas li it-tnaqqis fil-appoġġ agrikolu għandu jitwaqqaf, m'għandux jitkompla. Għal daqstant nixtieq insaqsik inti favur li jitnaqsu jitnaqqas l-appoġġ agrikolu biex bekk l-agrikoltura tkun responsabli għal 40% tal-budget ġenerali f'ħames snin li ġejjin, hemm ħafna nies f'pajjiżi li mhomx kuntenti b'dan l-ammont kbir ta' flus li qed jintefaq fuq xi ħaġa li mhijiex neċessarjament tajba għal konsumaturi u pajzi li qegħdin jiżviluppaw u jħossu li għanna nwafu din is-sistema kollha kemm Għalek jiena rrit insaqsik din id-domanda. Inti favur li naqsu l-appoċ agrikolu fuq meda twila meda qasira ta' żmien? Il-kap għanda bżonn budget kbir mhux ħażin. Għaliex mhux qed nitkellmu dwar fondi li jmorru direttament għant il-bdiewa, qed nitkellmu dwar li niprovdu ikel għall-Unjoni Ewropea kollha u għal settur li qed jipprovdi għas-settur tal-kultura tal-ikel u għallura u wkoll huwa responsabbli għal ħafna xogħlijiet. Aħna diġa diskutejna dan il-punt tal-ħodu. Naħseb li dan il-budget huwa ġustifikat għaliex għanna nżommu il-kapacità tal-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jien ukoll kol nixtieq ngħid li aħna ser niskopru tartwis li konna milna zbal li waqafna nappoġġaw l-agrikoltura Ewropea. Jiena naħseb li il-prezz jekk aħna nifqu nagħtu l-appoġġ ser ikun wis oli. Aħna għanna namlu dak kollu li nistaw għal-kap biex ir-raġunijiet għaliex aħna qed nappoġġaw l-agrikoltura ikunu ċari ħafna. Aħna rridu nżommu il-kap, naħseb li nistgħu niddiskutu il-mod ta' kif kollox jiġi mqassam bejn l-ewwel u t-tieni pilastru. Però fl-istess ħin għandna noqogħdu attenti li ma nagħmlux ħsara li dħul tal diwa Grazzi ħafna. Tajjeb, eja nadu għal raba round. Edin tajjeb mal-ħin, għanti edin kmiemi. Tajjeb, mela issa nadu għal kellim li mis biex ndaħlu nis mill-waiting list u kol. Is-sur sikjeski għak joġbok. Sur President, il-kellim li mis għal aħna nanatu rizorsi sostanzjali għal lil kap u li l bdiwa Ewropej għadhom mhux qed iħossu li hemm stabilità kif suppost. Din hija l-ewwel problema. Tini problema hija din. Inti semmejt mekkaniżmi moderni kontemporani. Tista' tgħidilna ftit iktar dwarhom il-pagamenti għandhom jiġu relatati mal asa ma' żona użata għal eh, attività tal briwa jew jiena jingħataw il briwa attivi. F'ċertu stati membri għandna ħafna bdiewa u ta' żgħar. U dawn jammontaw għal bosta bdiewa f'ċertu zoni rurali. Allura x'ċertu mekkanizmi u istrumenti inti ser tiżviluppa għal dan it-tip ta' settur tal-bidja. Inti kif ser is-saħħa dan u kif se tiffaċilita il-proċess ta' dawn il-bdiewa mingħajr ma tkun hemm għalfejn li jitkabar titkabbar id-daqs tal tar tal-bidwi. Grazzi. il-mux il-bdiewa kolla jħossu li hemm ċertu sigurtà permezz tal-kap ċertu pajjiżi, per eżempju, fejn il-pagamenti ser jizdiedu, pal per eżempju pajizi, għalix Polonia bdiet b'livell iktar baxx. Hemm bżonn xorta waħda li nagħmlu ristrutturazzjoni nimmodernizzaw dawn li rtietet. Għal daqstant il-kep ser tippermetti dan li jsir. Issa fir-rigward tal-mekkaniżmu modern kontemporanju jiena diġà qed li ma nistax nidħol f'wisq dettal Aħna qed nitkellmu dwar aspetti tekniċi li rridu mbagħad niżviluppawhom permezz tal-ispeċjalisti, l-esperti. Però qed nitkellmu dwar tip ta' artietet li jistgħu jistabilixxu ċertu dħul partikolari u dawn il-mezzi jkunu jistgħu jgħinu lill bdiewa jekk ikun hemm xi problemi jew jidħul eh, ikun baxx ħafna. nistaw kol nassistu e, permezz tal-byproduct, nassistu idħul dħul tal bdiwa permezz tal by product. Jena naħseb li Iva dan huwa punt li għanna naħsbu fuq u għanna diskutu l-fat li ġabbin għanna diskutu huwa hija xaġa importanti. Issa fir rigward tal-irtitet eh, iż-żar, il-mod ta' kif l-assistenza finanzjarja għal kull ettaru eh, għanda e, tejn is-sitwazzjoni. It-tieni pilastru tal-kep f'ċertu reġuni għandhom joffru ċertu mezzi li jadattaw is-sitwazzjoni mod aħjar. F'rigward tal impigi l-agrikoltura ser tipprova iżom dawn ix-xogħlijiet biex mek ma jintilfux. Ser nippruvaw insibu tip ta' indikaturi li jgħinuna intejbu s-sitwazzjoni. Jiena konxju li fis-servizzi tal-Kummissjoni kien hemm tendenza fil-passat li nippruvaw iġibu indikaturi ġodda, jiksbu indikaturi ġodda, pero sissa qatt ma rnexxilniex naraw kif nistaw nevalwaw l-impatt ta' dan it-tip ta' miżuri. Grazzi. A braku dochodowości potrzeba... Kellim fuq ristrutturazzjoni, imma u modernizzazzjoni, pero kollox għandu spejjeż u rridu nsibu rizorsi li jemżon. bżonn. U kif x'nistgħu nagħmlu sabiex il-sistema ta' ħlasijiet diretti kun tkun iktar uniform waqt li nikkonsidraw ukoll il-ħtiġijiet ta' dawk il-bdiewa illi jaħdmu f'dan il-qasam fejn il-produzzjoni mhux qed tħalli profitt u fejn il-kundizzjoni huma aktar diffiċli. Finalment, xin il possibilta niprovdu appoġġ lil produzzjoni speċjalizzati pat-tabak illi tipika għal irtitezzar fil-Greċja, Polonja u postijiet oħrajn. Il-Kummissarju nominat. Rasijiet individwali fil sistema ġdida ta' CAP nittama tiżgura aktar ġustizzja jina ġa sħaqt illi din hija u waħda mill-modi kif iridu naġġusta wkoll l plastru u jiena nittama illi se jkun possibbli għaddiwa li semmejt int li jkollhom eh, riżultat favorihom. Ovvjament fejn ċertu produzzjonijiet mhux taħallu profitt, hawnhekk nistgħu ninvestu per mezza tini pilastru fil-modernizzazzjoni u niprovdu possibilità għal-bdiewa sabiex jersqu aktar viċin produzzjoni aktar produttiva. Però rridu wkoll nikonsidraw iħtiġijiet tas-suq u għanna nibbażaw ukoll il-produzzjoni fuq tiġi tas-suq. Fuq it-tabak ġa kien hemm proposta riforma, kien hemm diskussjonijiet li ilha għaddejja l diversi snin. Artiklu 68 ta' regolament dwar ħsieb diretti jagħti l istati membri ċertu l-okta manuvrar ukoll dwar dawn nasa insibu soluzzjoni wkoll. Mark Tarabella. Komissarju nominat inħsat fil disa għaliex numru ta' produtturi tal-ħalib kellhom jarmu l-prodott tagħhom minħabba illi ma kienux qed jirċievu appoġġ kif suppost u din parti mid-deregolamentazzjoni tas-suq. Regolamentazzjoni moderna hija ħaġa tajba, titkellmu fuq kontratti fis-settur tal ħalim però qed ninjuraw l-unika miżura effettiva li għandna dispożizzjoni tagħna u għalhekk is sati Membri qed jinjuraw il-Kummissjoni ġifieri kwoti illi jimmaniġġaw il-swieq għal 25 sena. Issa se jiġri bejn issa u l-2015. Ħajkonna setta regolamenti ġodda u idħat injora l-kwoti jew ħat provdi konvinċi l-Kommissjoni u l-Istati Membri sabiex jittroduċu kwoti. Is-settur ta' zokkor u kol kien għaddej minn diffikultajiet u fuq għajnuna dikabilt semmejna eh, bilanċ nistaqsik inti ħat injora għajnuna ta' decoupling li tejn l-istati membri favorixxu reġuni l-aktar zvantaġġati kummissarju nominat. Hija diskussjoni dwar il-kwjoti li qed tissir fost l-istati membri fuq il-Kunsill u tieda deċiżjoni wkoll dwar dan. Biex immur lura l-mekanizmu bħal dan, nkunu qed nirriskjaw illi niddistabilizzaw il-bdiewa u s-suq u s-swieq. Issa ħanna din id-direzzjoni li lin mill-kwota u ma nasibx is-soluzzjoni li mmorru lura fil-passi tagħna, soluzzjoni li nippruvaw insibu kif nistaw inneħħu l-kwoti fl istessin niftħu l-opportunitajiet għal eh, raħala minar ma naffetwaw reġuni fej għandhom problemi kbar u fejn hemm reġuni bi problemi pal dawk eh, ta' settur tal-ħalib ridu natataw għal problema li ma naħsibx illi fit ċirkostanzi preżenti fis-swieq Ewropej illi nżammu l-kwoti tipprovdi soluzzjoni. għaliex hemm differenza bej xejrid fid-domanda u fil-provvista. Għaliex eh, ovvjament jekk taqa' domanda għal xej iżid il-provvista. Ma naħsibx il-kwoti u ma neċessarjament is-soluzzjoni, dan ma jfissirx li m'għandniex nippruvaw nsibu mekanizmu sabiex nagħtu stabilità lis-settur ta' ħalib, speċjalment fil-reġuni żvantaġġati illi jiddependu fuq produzzjoni tal-ħalib jekk inħares lejn il-valutazzjoni tas saħħa il-health check kien artiklu 68 u provajna noħorġu b'soluzzjoni li n-intervjenu. f'mumenti speċifiċi u din jt tip ta' soluzzjoni li rridu għalġajjini. Imma nirrepeti, hemm bżonn li konna soluzzjonijiet adattati għal reġuni speċifiċi. ħaġa rridu nagħmlu fuqa, ma samur r rakotim imma. Grazzi ħafna fuq it-tokkor. F'organizzazzjoni tal-suq komuni għaddejna minn dibdil xi snin ilu u minn dak iż-żmien il hawn kellna produzzjoni żejda 700,000 tunnellata fl-Ewropa. U s-swieq dinjija irridu 7 miljon tonnellata dis-sena jinsab f'deficit is-soq dinja li prezzijiet tilajna 500 euro il-prezz Ewropew ta' 404 euro għalhekk nistgħu nesportaw mingħajr intervent pubbliku hemm l-ebda eh, refużjonijiet ta' zokkor. U għalhekk qed naraw eh, non funzjoni tas-suq li inti aċċennajt għalih f'introduzzjoni jew għad li lis suq mhuwiex perfett. U bħala kummissarju fis-27 ta' jannar fil-ħodu se tagħmel dwar dan dwar is-sitwazzjoni ta' zokkor u kif se taġġixxi? sur ċolos. Irridu naraw kemm għandna lokal manovrar billi d-deċiżjonijiet ittieħdu mill-Kunsill eh, u l-Stati membri għal xasa ma' riforma. X'lokta manovrar għandna fid daw ta' situazzjoni preżenti u swieq dinjija, rridu naraw. Madana kollu newetkom illi fis-27 jekk jien niġi konfermat ħanħares b'attenzjoni li di kwistjoni u niġi lura b'risposta għaliex naħseb li din hija kwistjoni illi jistħoq illa attenzjoni kbira ħana raw kemm għandna lokal manovrar fir-riforma li deċidew fuq għall-Istati Membri u ministri u kol permezz ta' ftejmiet internazzjonali, pero fil-prezent ma nistax immur li minn dan għaliex m'għandix l-informazzjoni kollha dispożizzjoni tiegħi, nispera li tifmuni. Grazzi ħafna. Elizabeth Kostinger issa. Sie haben bereits anklingen lassen, dass Sie die Gebiete mit natürlichen diġa illi reġuni illi għandhom zvantaċi naturali, per eżempju dawk montanju użiħat kompleta poġġom permezz ta' CAP. Inti lest tiżgura budget adekwat għal dan u f'termini ġenerali. Inti kif għandek l-intenzjoni tiddefendi l-interessi ġenerali tal-agrikoltura fil-kulleġġ tal-Kummissjoni? tal agrikoltura fil kulleġġ tal kommissjoni tal kummissjoni Għadibna xaqsam reġuni montanjużi, inti ħad kompli il-politika li kena fil-snin reċenti u ħadot taħda ġdida, il-kommissarju nominat. Grazzi. It-tieni pilastru, jekk ikollu budget adekwat, kif għad nkun dwar kontenut ta' CAP fil-periodu ta' wara 2013 dan li ħankun qed niddiskutu fix xur u snin li ġejjin. U b'riżultat ta' dan ser ikonna opportunità li nieħdu azzjoni sabiex niddeterminaw il-priorità tagħna x'inhuma u niddeċidu bil-mod kif nallokaw il-budget. Għadab nixaqsam il-ġejjini tas CAP, memxej mill-li waqafna illi nżommu ċertu firda bejn plastru numru 1 u numru 2 Naħseb hemm bżonn insibu l-bilanċ li hemm bżonn bejn ħlasijiet diretti f'pilastru wieħed u l-ambizzjonijiet li għandna taħt pilastru numru tnejn. Imma dawn huma affarijiet li ħajġu deċiżi f'diskussjonijiet magħkom u f'konsultazzjoni magħkom. U importanti li nirrimarkaw dawn l-opportuniti jeżistu u niżgurakom il fil meċ tal-kommissarji kif għadda l-ħodu nagħmel da kollu li nista sabiex nressa argumenti li jikkonvinċu li l-kollegi illi hemm bżonn inżommu politika komuni koerenti. U l-ewwel ħaġa li hemm huwa budget. Għandna serje ta' punti li nistgħu nresqu rajna ir-riski marbuta mas sigurta fil-frott minħabba ix-xejri differenti fil prezzi tal-frott madwar is-swieq dinjija. Lek naħseb għandna l-argumenti neċessarji sabiex niddefendu l-politika tagħna u bla bda dubju nħanamel dak kollu li nista' f'dan ir-rigward. Fuq reġuni żvantaġġati u dawk montanjużi naħseb illi rridu niffokaw fuq dawn iż-żoni mhux biss sabiex inżommu il-bidja f'dawn ir-reġuni ma nsibu mod kif nużaw aħjar il-potenzjal speċifiku ta' dawn ir-reġuni. U hekk miħsibni nimxi għal dak nirxaqsam xaqsam reġuni żvantaġġati u montanjużi. Elizabeth. Sepp il inti urejt tajb ħafna sissa illi inti konxju mill-sfidi li ħajkonna fil ġejjini għal dok nisu xaqsa mis-CIP u xtaqt niflaħlek dwar dan. Ma m'għandniex ninsew illi l-anaħari hija l-bidja n-nifisa. Hawnhekk qed naraw popolazzjoni dejjem iktar xieħ dan is-settur x'miżuri ħatiħu kontra dan u liema miżuri ħatadotta speċjalment għal bdiewa zazax. Vedeți, este unul din motivele pentru care am spus că cred că politica de dezvoltare rurală trebuie să... Iva, din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn jingħad illi il politica de żvilupp rurali emzon, bżonn tibqa' parti mis CIP. Għalix dan huwa l-unika mod kif nistaw insibu soluzzjonijiet komuni għal problemi ta' dawk li jixtiequ ikkomplu jiexu f'żoni rurali u problemi tal-bdiba u wkoll. Jiena naħseb illi ħankunu nistaw nizviluppaw ekonomiji rurali jek naħdmu flimkien ma' l-agrikoltura. U jiena nemmen illi dan ukoll serjejn il-bdiewa sabiex jibqaw fis-settur. Il-problema taż-żgħażagħ u kif se niġbdu il-żazax lejn il-bidja hija kwistjoni ta' tappilax s-numru 2. Mbagħad ukoll fuq ħlasijiet diretti faħda mill-laqat il qed nippjana i laqa ma' żgħażagħ mal-bdiewa żgħażagħ għaliex għandhom bżonn sigurtà sabiex jinvestu fil-intrapriżi tagħhom jina konxu minn il-problema, konxu minn il-problema fil-Rumanija u naf kemm importanti illi nofrulhom sigurtà u naħseb illi plastru wieħed jista' jgħinna sabiex intuhom din il-garanzija. U naħseb il-Sur eh, Seven Fall jifhem għalfejn qed ngħidu l-ħażir diretti huma neċessarji sabiex nagħtu dil garanzija u dawn il-punti ta' sigurtà lill-bdiewa. Is-Sinjura Garcia Perex, sur Kummissarju nominat. Għad gost nisimak tajt għal darba tnejn tlieta f'dan is illi hemm bżonn aġġustament finanzjarju għas-CAP. Jiena naqbel u ħad gost nisma' dan Però hemm bżonn inħarsu u nfittxu strumenti oħra sabiex nilqawa l-isfidi li qed tiffaċċja l-bidja tagħna llum. Hemm żewġ elementi fil-katina ta' valur proċessar u trasport meta bdewa jippruvaw jiksbu livell minimu fl-oriġini għal prezzijiet jisibu ruħom which in ma' regolamenti marbuta mal-kompetizzjoni. Inti lest biddel kollox għadu xaqsam leġizlazzjoni dwar il-kompetizzjoni sabiex nippermettu il-poter ta' negozjati għal produttur reali sabiex ikollu aktar seħħa fil-katina fil ta' eh, tal-prezzijiet? Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind modul în care o să-mi fac treaba în calitate de comisar la agricultură. Iva. Jiena provajt niprovdi elementi mill-portafol tiegħi. Hemm kommissarju ieħor ħajkun inkarigat mill-kompetizzjoni xi hemm affarijhom, però naħseb hemm bżonn insibu argumenti speċifiċi għall-agrikoltura li xbekk nistgħu naġġustaw regoli ta' kompetizzjoni mhux li nastakalaw issu imma naraw illi l-valur miżjud fil-katina kollha jkun mifrux kif suppost. U qed jistgħmel dan billi l-ewwel nett iħeġġeġ negozjati u diskussjonijiet f'organizzazzjonijiet interprofessjonali u ninvolvu l-kulħadd fil-katina. U jekk nikkonkludu illi nistaw natu eżenzjonijiet illi fl-aħħar minn l-aħħar jippermettu illi valur mizjut ikun mifrux kif suppost mingħajr ma nweġġaw il-ħadd fil-katina, mela allura din is-sitwazzjoni nkun f'pożizzjoni fejn nista' nitkellem fuq dan mal-kollegi f'DG Competition sabiex naraw kif nistgħu nipprovdu aġġustament. Madankollu irridu nkunu konxi li teżisti leġiżlazzjoni li tkun infurzata bil-mod kif jaħdmu s-swieq. U rridu kol noħorġu b'aġġustamenti palma minna fuq il-frattur xejjex u rridu noħorġu b'soluzzjonijiet illi na illi nippermettu li suq biex jaħdem aħjar. U jina les niprezentom dal-idejat, Signora Garcia Perez? Mandekx mistoqsija supplementari, l-onorevoli matu għalek. kummissarju nominat, inti għat li t-tizzom mitħula għal-bdiwa, jina naqbel. L-affarijiet sejrin ħażin però għall-agrikoltura palissa speċjalment fiż-żoni ultra periferali. L-agrikoltura fuq skala żgħira li fundamentali dar reġuni hija medda serjament. Staqt li tajdinna xinu ma l-miżuri neċessari sabiex inżommu l-produzzjoni tal-agrikoltura b'mod sostenibbli f'dawn ir-reġuni. Anka f'reġuni oħra fejn għandna problemi speċifiċi. Dawn iż-żoni ultra periferali hemm problema fundamentali. Il-problema tal-produzzjoni tal-banana hawnhekk ninsabu taħt pressjoni ta' prezzijiet mill produtturi tal-Amerika Latina. Aħna tinbijaw 170 euro, huma jistgħu jbijaw b'95. Għalhekk ninsabu taħt pressjoni ta' kompetizzjoni. X'nistgħu nagħmlu sabiex niżguraw illi il-produtturi tal-komunità ikollhom kompess sabiex jagħmlu tajjeb għad-danni illi qed jikkawżaw il-ftejmiet li kellna ma' pajjiżi terzi grazzi għal-Kunsill. Il-komissarju nominat fuq zoni ultra periferali għanna program speċifiku għal dawn ir reġuni U fi żmien li ġej, jekk inħarsu li situazzjoni u nivvalutawa kif suppost, se nkunu nistaw nużaw dan il-programm kif suppost. U jiena, lest namel l-aġustamenti meħtieġa kemm jista' jkun possibbli. Għaliex huwa importanti li nżommu l-agrikoltura f'dan ir-reġuni. Dwar il-banana jiena naħseb taqbel mija li ftajim li għandna u wieħed tajjeb ħafna l-Unjoni Ewropea. Għaliex għal ħafna snin kellna konflitt eh, dwar dan is-suġġett u naħseb li l-pożizzjoni li għandna llum tista' tgħinna fid-diskussjonijiet multilaterali fih dan il-WTO. Il-kumpens ġewwa disponibbli jiena konxju minn dan u naħseb inti wkoll. U naħseb inti konxju wkoll is-sistema qiegħda taħdem tajjeb ħafna li xaqsam kumpens għal min jipproduċi l-banana. Għalhekk nkomplu nitkelmu dwar il program rilevanti u naraw li ma' ġustamenti hemm bżonn jekk dan ikun ġustifikat u bżonn już. Yo discrepo, señor comisario. Para la Unión Europea puede ser bueno este acuerdo, pero no es bueno para... Grazie. Issa dan il-fejn jista' jkun pa l unjoni Ewropea, zda ma jkun tajja pa l produtturi tal-komunità jek ma jirċivux kumpens tajjeb. Jena xtieq nisimak, timpenja ruħek biex tiddefendi il-produtturi Ewropej tiggarantixxi il-futur ta' dan is-settur għaliex huwa fundamentali għar-reġjuni tiegħu b'mod ekonomiku, b'mod soċjali, b'mod ambjentali. Dan jaffetwa eluf ta' bdiewa mhux biss fil-Gżejjer Kanarji. Iżda fir-reġjuni kollha ultraperiferali tal-Unjoni Ewropea. U allura għal benefiċċju tad dibattitu ser ikonna miegħek fil-ġejjien jien nixtieq li jinti tagħtina l-garanziji kollha għal bdiewa. Inti tkellim dwar il-kumpens, kena kumpens għal pajjiżi ACP ukoll. Kellna kumpens għal produtturi Amerikani, iżda il-kumpens li jingħataw lill produtturi Europej żgur ma kinux bizzejiet. E, dacă nu mă înșel, e vorba de peste 250 de milioane de euro pe an e, pentru programul POSEI. V-am spus, sunt conștient aktar minn 250 miljon fis-sena għal programm Pozej. Kif diġa spiegajt jina naf il-problemi li jista' jkun hemm jew li jistgħu jinqalaw. U fid-dawl ta' dan ir-rapport mbagħad se niddiskutu l-ġejjieni ta' programm Pozej. Jina lest li nara dawn l-aġġustamenti jina disponibli, iżda ma nistax natikom data għal istaw irdu nanalizzaw din il-ħaġa Iżda jiena konsapevoli ta' din l-idea. Naf il dġa eh, nataw xi flus lejn dawn il pajizi dawn il-pajjiżi ma mbagħad iridu naraw jekk dan kollu jista' ikun ġustifikat għal ġejjieni. Issa is Rodus. Is-Sinjura Rod. Rodus. Suċolus, natik merħba unek. Inti diġa weġib bosta mistoqsijiet. U meta nibdew naslu lejn l-aħħar huwa diffiċli li wieħed joħroġ b'suġġett ġdid. Nittama li jiena li nagħmel dan. Il-produzzjoni tal-benefiċċji pubbliċi hija waħda minn dawk ir-raġunijiet għaliex aħna irdu nżommu l-politika agrikola komuni. Apparti l-produzzjoni tal-ikel, l-agrikoltura u kol għandar rwol ieħor importanti għas-soċjetà insemmi fost l-oħrajn, il-żamma tal-pajsaċ, il-protezzjoni tal-biodiversità, il-garanzija tal-kwalità tal-ilma u il-ħarsin tal-ħamrija. il-bdiwer din taw kumpens għal dan biex huma jkollhom inċentiv biex ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom li minnhom tibbenefika s-soċjetà. Allura inti kif ser tiżgura biex il-bdiewa jkomplu għaddejjin dawn il-kompiti tagħhom? Inti x'tipproponi proponi dwar dan il dawn il-benefiċċji pubbliċi u l-kumpens li bdewajna ta' għalihom. Grazzi, Sinjura Rodust. Kifet inti huwa diffiċli li wieħed joħroġ mistoqsijiet, iżda wkoll diffiċli wieħed joħroġ tweġibiet ġodda. Nixtieq nirringrazzjak tal-mistoqsija tiegħek. Dwar il-benefiċċji pubbliċi. Naħseb li ma tkellimniex bizzejjed dwar dan. Jina għedt illi apparti produzzjoni tal-ikel hemm għanijiet oħra importanti li jiġu appoġġati minn politika tal-agrikoltura komuni. U dan dinu dan huwa l-produzzjoni ta' benefiċi pubbliċi. Issa taħt it-tieni pilastru tal-CAP Diġa ħadna xi miżuri biex nipproteġu l-pajsaġġ u nittamel dawn il-miżuri jgħinu l bdiewa biex ikollhom rwol addizzjonali. Diġa hemm xi standards fosthom u diġa hemm il-miżuri ta' trasconformità. U għalhekk naħseb irdu nibqgħu napplikaw dawn il-miżuri u permezz ta' tieni pilastru nkun nistgħu nħeġġu l-innovazzjoni. Nappoġġaw il-bdiewa illi forsi għandhom proposti ġodda f'dan il-qasam u ma jistaw jgħinuna biex inħarsu l-biodiversità u inħarsu kol il-kampanja tagħna. Fil-ġejjieni daw l-aspetti ser ikollhom huwa l-importanti fit-tieni pilastru. Aħna wkoll ser inkunu qegħdin inżidu aspetti oħra marbuta ma' tibdil fil-klima. Per eżempju, nadattaw it-teknoloġija u t-tamiri li jintuża fl-agrikoltura biex bekk ikun nistgħu niġġeldu tibdil fil-klima. Nafu illi hemm diewa li jużaw eh, metodi innovativi, Josep Bovet kellem dwar dan ftit qabel. U jiena naħseb li tip ta' innovazzjoni tiġi poġġata koraġġita u wkoll tittiġi eh, l-imxerda fl-Unjoni Ewropea. Jiena seru kot naħdem dwar dan taħt it-tieni pilastru. Grazzi tal-tweġiba tiegħek. Huwa ċaru tont li aħna rdaħtu dwar it-tieni pilastru. Iżda f'dawn is-satej li għaddew, jiena kont qed nisimak u jidher li ħajkun hemm ħafna ser ikun niksbu taħt it-tieni pilastru minħabba li titkellmu dwar 11% biss tal-budget, jiena eh, ma nafx kif dan ser niksbuh. Mistoqsija tiegħi din. Inti ser tiżgura li t-tieni pilastru, il-budget ta' t-tieni pilastru ser jiżdied? Iva, jiena qed illi għandna bżonn ta' budget illi huwa parallel mal-ambizzjonijiet tagħna. Dan ifisser illi għanna bżon ta' aktar flus biex aħna nilħu l-għanijiet tagħna jinser ikolli diskussjonijiet ma' l-istati membri u l-parlament. Naħseb li għanna bżon nilħu bilanċ bejn il-budget li għanna bżon u l-budget li aħna waqafna li nafusna. Iva, fit-tini pilastru u għacħaru tont li ħafna affarijiet irdu nkopru. Jina naħseb illi din turina li hemm esiġenza għal budget ta' CAP biex dan jikber. Li tamma stati membri dan jifmu, jina ser nikkonvinċi il-kollegi tiegħi li għandna bżonn ta' budget pjuttost kbir jina konsu illi fil-kulles tal-komissarji aħna rridu nilħu bilanċ bejn il-portafolli differenti. Zarwol tijaj u għal-impoġġi uh, eh, argumenti li nġilet favur il-CAP u ma li jintom tejnuni. Għonek, grazzi. Is-sinjura Nidelċeva. Marija Nidelċeva. Prezenti għonek? Iwa, ek joġbuk.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 Tjaħdem? Tajjeb. Nista' nitkellem bil-Bulgari u ngħaddi għal-Franċiż. Tajjeb wis. Grazzi, Sur Kummissarju. L-idea tiegħek li narġaw ninqasmu mill-ġdid b'mod aktar ġust il-ħrasijiet diretti hija idea li tassew bitni inti u rejt kif ser taħdem u l-ideja tijak għawnek dan ir-rigward. Iżda inti tista' tgħidilna blima kalendarju ser taħdem inti u jekk għandkomx il-mezzi biex tqasmu il-fondi b'mod oġġettiv kemm jista' jkun. inti tisħa illi f'xi joqsma jew għal xi prodotti partikolari jista' nistgħu nibqgħu nużaw is-sistema qadima tajnuna bħal pereżempju dik illi tajna għall produtturi tal-tabak fost l-oħrajn. Grazzi. Grazzi. Dwar il-kalendarju dak li staqt namel, huwa il nidi proċess ta' konsulta pubblika. U għalhekk jiena ma nixtieqx nressaq ħafna dejat. Jien diġa' għandi xi dejat, iżda jiena rrid nisma', rrid nieħu din il-konsultazzjoni pubblika bis-serjetà, rrid niddiskuti mal-istati membri, rrit nibda diskussjonijiet issa fl-2010 u lan ovvjament ser ikun Ovvjament kollox jiddependi fuq il-kulleġġ u għalli noħroġ f'komunikazzjoni qabel l-aħħar ta' din is-sena, qabel ma noħroġ b'leġiżlazzjoni attwali. U għalhekk komunikazzjoni li titratta l-idejat tiegħi ġenerali dwar is-CAP wara is-sena 2013. Fl-2011 Mbagħad jien ser noħroġ b'leġiżlazzjoni xirqa. Ovvjament il-kalendarju huwa bbażat fuq il-perspettiva finanzjarja għaliex huwa importanti kif qed qabel illi l-għanijiet tagħna jkunu marbuta ma' kemm aħna kapaċi niffinanzjaw dan kollu. Dan huwa dak li kelli xi ngħid dwar il-kalendarju u jiena naf li jintom ħasba dwar dan. Però ser ikun hemm rapport min-naħa tagħkom dwar l-opinjoni tagħkom dwar is-CAP u hemmhekk ikonna opportunità biex nitkellmu. Naf li s-sur Lion minn għalija huwa rapporter. Dwar distribuzzjoni oġġettiva u l-prodotti sensittivi xi ħaġa dwar il-tabak li ġiet iddiskussa fl-2004 iżda hemm perjodu ta' tranzizzjoni u l-istati membri jistaw jallokaw xi ammont ta' assistenza finanzjarja dan is-settur, jistaw jitolbu għal din l-assistenza finanzjarja dwar it-tabak iridu inkunu konsistenti. Nkunu konsistenti mal-opinjoni ta' min iħalla 16 fl-Ewropa, naħseb taf dwar xi qed nitkellem hawnhekk. xi diskrezzjoni li taqa' taħt l-istati membri, ovvjament. Tixtieq tirrispondi, Marija? Jgħid il-President. Iva, għandi mistoqsi oħra sur President, grazzi. Fl-introduzzjoni tiegħek sur ċolus, inti sħaqt dwar il-ħtieġa li nħarsu lejn is-sitwazzjonijiet differenti fir-reġuni u l-CIP tal-ġejjieni trid tippermetti li jkun hemm differenzjazzjoni. Madonna kollu illum f'xi stati membri partikolari l-ispejjeż tal-produzzjoni u moljin ħafna minħabba l-kondizzjonijiet tal-klima. U għalhekk biex ikun hemm produzzjoni aħjar fl-Ewropa, kif taħseb illi inti tista' tieħu konsiderazzjoni l-karatteristiċi uniċi tal-reġun ta' Tramuntana pereżempju għal budget tal-2013 u wara l-2013 u inti kif tara minnaħa? Il-mod kif nistgħu nsibu soluzzjoni għal problemi speċifiċi għal reġun individwali tal-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt tigarantixxi l-interess għal kulħadd minħabba jent il-kummissarju tal-bdiewa kollha. Ovvjament hemm differenzi bej reġuni. U dawn id-differenzi jien diġà noħodhom in konsiderazzjoni llum. Dan isir permezz ta' miżuri speċifiċi fil-politika tal-iżvilupp rurali, pereżempju, illi hija infasla apposta għal ħtiġijiet ta' dawn ir-raġuni. Jina qed li nixtieq nara li jkun hemm ġustizzja fir-rigward tal-ħlasijiet diretti u jina dan semmejtu għaliex dawn ir-raġuni kif qed inti għandhom karatteristiċi speċjali u għalhekk irridhom li xi kalkoli hawnhekk u dan neħduh in konsiderazzjoni. Jekk huwa reġun fejn il-klima teffettwa l-produzzjoni u hemm Tiġa illi il-bidja ssir kif għandha ssir madwar l-Unjoni Ewropea dwar il-kriterji rridu nħarsu lejn l-istrumenti speċifiċi illi aħna għandna disponibbli permezz tas CAP u l-aspetti tal-iżvilupp rurali. Jekk nużaw dan kollha, iva nistgħu nżommu f'moħħna dawn il-karatteristiċi. Il-President. Grazzi. Issa is-Sinjura Danċila. Sur ċolus, x'miżuri speċifiċi ser tieħu biex timla l-vojt bejn l-istati membri speċifiċi biex issolvi l-problemi tagħhom biex huma jkollhom agrikoltura kompetittiva fuq livell internazzjonali. U għalhekk dan iwaqqaf il-migrazzjoni tal-popolazzjoni rurali lejn li bliet u dan twassal għal bidliet gbar demografiċi, il-komissarju nominat. Iva, kif diġa għed għal periodu wara l-2013, aħna ser ikonna disponibli kriterji u miżuri illi jipermettuna biex aħna nibnu sisin ġodda għal tqassim tal-għajnuna. U minn dan il-punt di vista aħna nkunu nistgħu nsommu f'moħħna ta' kif tħassib li inti semmejt stati membri l-ġodda dan jinkludi Rumanija. Ovvjament għaddejjin minn żmien ta' tkabbir f'dak li għandu x'jaqsam sussidji. Iżda naħseb li fis li ġejjin aħna ser nkunu nistgħu inwaqfu din il-problema minħabba li ser ikun hemm kriterji ġodda għall allokazzjoni ta' għajnuniet. Mbagħad biex nwaffqu dan l-esodu rurali li jinti semmejt għandna programmi ta' żvilupp rurali u hawnhekk ir-Rumanija ser tkun qed tirċievi ħafna flejjes għal dawn il-programmi u hekk inkunu nistgħu noħorġu b'miżuri speċjali mbagħad għandna ħlasijiet diretti. Ħlasijiet diretti li ser jiġu allokati bi kriterji aktar ġusti sissa użajna l-kriterji storiċi li ma Zommux in-konsiderazzjoni l għaddi ġodda fl-istati membri l-ġodda jina naħseb li fuq livell nazzjonali issa irridu nsibu taħlita ta' ħlasijiet diretti u dawn naqduhom ma' programmi ta' modernizzar l-agrikoltura. L-Onorevoli Glatterfeld. U diffiċli li wieħed joħroġ mistoqsijiet ġodda ta' bilħaq xieħut minn mistoqsijiet diġa ġew mistoqsija. ċevena t-tweġibiet relevanti u nistaw kol nevaluawom dawn it-tweġibiet jina joġobni il-mod kif inti raġunaj dwar il-fat li inti ser r rinazzjonalizzazzjoni ta' CAP. Jina u kol kontent bil-fat li inti ser tamel sforzi biex tħares il bdiwa Ewropej. Vizavi dawk minn pajjiżi terzi. L-aktar minħabba kondizjonijiet ambientali u tal-benestri tal-annimali pjuttost rigorużi fl-Unjoni Ewropea. X'miżuri ser tieħu inti biex ikonna investimenti li jifrankaw l-enerġija fl-agrikoltura biex innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 fl-industrija tal-agrikoltura l-proċessar tal-ikel. Grazzi. il-miżuri tal-investiment biex niksbu effiċjenza f'enerġija iwa, dwar dan naħseb illi aħna irridu nifukaw dwar modernizzar ta' teknoloġija tal-agrikoltura jina naħseb li din nistaw niksbuha permezz ta' programmi ta' żvilupp rurali nazzjonali permezz tal-fondi li għaw taħt it-tieni pilastru. Naħseb li hawnhekk għanna metodi kif nistaw nizviluppaw l ta' teknoloġija aktar moderna, teknoloġija li aktar effiċenti f'termini enerġetiċi. Naf li din hija xi ħaġa li diġà ġi trattata f'programmi ta' riċerka u kien hemm tentattivi li aħna naraw li nsibu programmi ta' riċerka ġodda bħal daw. Naħseb li naħdmu mad-Dipartiment ta' Riċerka fil-Kummissjoni Ewropea u bekk niżguraw li din it-teknoloġija tiġi trasferita tiġi użata u l-bdiewa jadottawa. Jena naħseb li l-mod kif aħna nfasslu l-appoġġ finanzjarju għad dispożizzjoni tal-benefiċċji pubbliku pubbliċi dan jinkludi ovvjament l-enerġija u tnaqqis tal-emissjoni tal-karbonju. Dan huwa mod tajjeb kif nistgħu nħeġġu l-bdiewa li ħarġu bidejja ġodda, soluzzjonijiet ġodda, huwa diffiċli jkollna mekkaniżmu speċifiku Ewropej, Ewropew li jagħmel dan. Għaliex it-teknoloġiji kollha jridu jiġu irranġati għal użu lokali u biex dan isir jridu jkunu jistgħu jintużaw f'postijiet oħra wkoll. Huwa meħtieġ illi il-bdiewa eh, jadottaw din it-teknoloġija u mhux ma jadottawx minħabba il-prezz tagħha. Grazzi tal-mistoqsija tal-tweġiba tiegħek, it-tieni pilastru tal-CAP huwa wkoll favoranijiet pal pereżempju l-frankar tal-enerġija, pereżempju fl-Ungerija ma nistgħux nieħdu lanqas ma nistgħu neħdu xejn flus minn naħat ta' tieni pilastru biex innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 pereżempju. U għalek jena nixtieq li l-istati membri jomlu użu minn programmi li huwa relevanti. Jridu wkoll noqdu attenti għal regolamenti l-ġodda għaliex kull regolament li jista' jagħmel ħajja aktar diffiċli għal bdiewa per eżempju kondizjonijiet tal-benessri tal-annimali jew inkella regoli marbuta mal-ambjent jistgħu inaqsu l-effiċjenza tal-enerġija fis-settur tal-bidja u dan iżid l-użu tal-enerġija għal kull unit fl-agrikoltura u jżid l-emissjonijiet ta' CO2. Inti kif titratta din il-kontradizzjoni? dwar l-accessibilità għat-tieni pilastru. Ovvjament l-Istati membri huma liberi illi jażlu li huma l-prioritajiet tagħhom fuq livell nazzjonali jew fuq livell reġjonali. Għal periodu wara s-sena 2013 aħna dan ser inqisuh biex inkunu aktar speċifiċi, aktar preċiżi fil-programmi ta' żvilupp rurali, għaliex dan huwa wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' CAP. Dwar l-simplifikar tal-regolamenti u l-kontradizzjoni bej konsum tal-enerġija u l benestri tal-annimali naħseb li hawnhekk irridu insibu bilanċ. Benestri tal-annimali diġà huwa standard għal bidja fl-Unjoni Ewropea. U ovvjament id-diskussjoni dwar ir-restrizzjonijiet irridu jqisu wkoll il-fatt li aħna rridu nilħu bilanċ bejdan u il-konsum tal-enerġija. Jiena naħseb ma dan ukoll li aħna irridu nibqgħu niġġieldu għal-valuri tagħna. U wieħed minn dawn il-valuri huwa l-benessri tal-annimali. Inna żgur illi għaw xaħat illi mm, kontradini dwar il-punt. Issa is-Sur Giovanni Lavija. Grazzi, Sur President, kandidarju nominat. L-ewwel ħaġa xtaqt nirringrazzjak għal dak li jettinna inti jettinna dal-għodu. Għaliex jiena naħseb illi dan assigurana hawnhekk li l fil-kumitat jiena nixtieq ngħidlek illi fismiħ l-oħrajn l-iktar dwar dak tal-budget ma ntqal xejn dwar it-tnaqqis tal-budget tal-agrikoltura. U anke permezz tal-intervent tiegħek inti serraħtinna moħna illi dak il, dik il-non paper ma diċ teżisti għaliex dik ħasbitna il-koll. Issa, l-mistoqsija tiegħi. Inti taf illi fil-Unjoni Ewropea jeżistu bosta livelli, bosta oqsma. Mhux dawn l-oqsma huma appoġġjati bl-istess mod u maniera. Per eżempju, għandna xi oqsma bħal per eżempju dak tal-ortofruttikola fejn dan għandu għajnuna biss ta' 4% minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nitolbok l-aktar dwar dak li għandu xjaqsam l-agrikoltura tal-Mediterran, inti kif ser taġiċi. U blima mizuri jinti ser taġiċi f'dan il rigward grazzi. Sigur ka dacă am tine kont de ponderea fiecărui se... Jak, Jekk, um, insomma, f'mohna kull settur, pista kull settur u uh, kem jirċivi kull sussidji naraw li kunem ħafna zbilanċi. Allura, għal frott u l-ħaxix il-level ta' poċ finanzjarju jista jiġi konsidrat u dan jinsab fiħdan eh, Is-sistema tagħna rrid nassiguraw li jrid ikun hemm bilanċ għal daqstant ir-riforma li ġiet finalizzata dan l-aħħar għal frott u il-ħaxix għandu jipprovdi din is-sistema. Issa il-fondi huma mhux ħażin bħalissa. Hemm allura id-direct payments u f'dan ir-rigward irridu nżommu f'moħħna dawn il-problemi kollha. Jien bħala kummissarju ikolli insib bilanċ bejn is-setturi kollha u l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nżommu f'moħħna mhux biss kemm importanti settur partikolari iżda il-karatteristiċi Hemm ċertu miżuri pereżempju li ma jaħdmux f'ċertu setturi u jaħdmu f'oħrajn, għal daqstant irridu nsibu bilanċi bejn u ma' setturi oħrajn. Jien minix qed ngħid li ser ikun hemm dan iċ-ċertu ammont ta' euro disponibbli għal dan is-settur partikolari, però irridu naraw eżattament x'inhi s-sitwazzjoni u naraw x'inhuma rekwiżiti ta' kull settur. Smajna matul ismieħ f'bost okkużjonijiet riferenza għall-interventi fissu dwar model wieħed bħal dak illi illum hemm fis-settur tal frottu ħsejjes. Apparti programm operattiv bajnuna ta' 4.1 fil-mija għandna bżonn ta' għajnuna ta' 0.5 fil-mija għall interventi tas-suq. Tajjeb wisq Dan diġa rajni f'dawn l-aħħar snin u jurina kif dan il-mekkanizmu wis probabbli ser jiġi irranġat. U għalek jiena tniħu nota tar-rida tiegħek illi inti dan testendih għal oqsma oħra Iżda nitolbok li inti u koll tara l-esperienza li aħna gwadajna għajna, għamilna gwadan tagħhom u kol tara jekk dan u wix tajjef dak li għandu x'jaqsam il-bilanċjar tas-suq li aħna l-kol nixtiequ li dan jinkiseb. Il-mekkanizmu speċifiku li semmejt inti fir-rigward tal-frott l ħaxix huwa wieħed riċenti ħafna ġi implementat madwar sena ilu. U għal daqstant naħseb li għadu kmini wis li naslu għal konklużjonijiet eh, finali dwar je kif dan qed jaħdem u tip ta' tibdiliet iridu jsiru. Jena konxju però li ser ikun hemm eh, review biex naraw eżatt kif ir-riforma implementata edha taħdem u wara dik l-analiżi, wara li konna biżejjed ħin li narawha nkunu nistgħu naddu għal setturi oħrajn. Però naħseb li dak li għamilna fis-settur tal-frott u l-ħaxix huwa punta tluq tajjeb ħafna għal setturi li semmejt qabel. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sinjura McGuinness. Grazzi, Sur President. Grazzi, Kummissarju nominat. Let kommenti nishtiq nifraħlek fuq l enfasi li għamilt fuq is-sigurtà tal-ikel. Din kwistjoni li kienet importanti ħafna għal parlament Jiena nispera li il-Kummissjoni tiffoka fuq is-sigurtà tal-ikel mhux biss meta jiżdiedu l-prezzijiet, iżda anka meta il- prezzijiet jaqaw għal produtturi. Iridu kol naraw li zbilanċ fil-poter bejn produtturi u supermarkets. Jien ukoll nitolbok titlob eh, taħdem iktar ma' Sinjura Quinn, mal komissar Sinjura Quinn ta' Xjenza u Teknoloġija specialment fuq il-GMOs. Fir-rigward tal-budget, għanna sir ikonna diskussjonijiet diffiċli, nishtiqek ti kommenta u tajdli bitċar dwar dan biex bekk inkunu nistaw nkellmu lill bdiewa ir-redistribuzzjoni bejn l-istati membri, bejn ir-reġuni u bejn il-bdiewa. Inti kif tindirizza l rebbieħa u t-tellifa f'din is-sitwazzjoni u inti qed tara xi bidla fil-perjodu ta' referenza li jimxi il-qudiem jew inkella jibqa' fuq il-livell storiku. Grazzi. Jiena nixtieq natik risposta ċara onesta. Kemm nista' f'dan l-istadju, inti tkellem dwar periodu ta' referenza u l-livell storiku. Jiena ma naħsibx li din tista' tkun soluzzjoni għal-futur għaliex għandna diversità diversifikazzjoni u aħna rridu nieħdu din il-konsiderazzjoni għandna problemi differenti li rridu nindirizzaw. Aħna ma nistawx ehm, nipruvaw immorru lura fil-ħin u nużaw regolamentazzjonijiet tas-suq tal-passat jiena naħseb li livell storiku huwa xi ħaġa tal-passat. Allura rridu naħsbu dwar metodi ġodda kif nittrattaw dan kollu. Fir-rigward tal-isbilanċ bejn l-istati membri reġuni u l-bdiewa din hija xi ħaġa li ma nistax nikkumenta issa bħalissa. Naħseb li tista' tifhem li mhux għax ma rridx iżda dan imbagħad ikun ir-riżultat ta' diskussjonijiet fil-Komissjoni. Aħna nistaw naraw x'kriterji jistaw jindirizzaw fil-Komissjoni dawn il-problemi speċifiċi. Illum nistaw naraw li ħafna problemi li niffaċċjaw bejn l-istati membri differenti, bejn reġuni differenti u s-setturi differenti. Pero bħalissa minħabba li aħna tħanna fil proġedura ta' kodeċizjoni la kontent ħafna biha, minn issa aħna ser ikonna l-opportunità li niddiskutu din il-ħaġa ma'kom. Għalhekk jiena qed li jiena napprezza eh, eh, l-esperti li għawek fil-parlament biex nkunu nistaw nsibu soluzzjoni għal din il-ħagġa fl-Ewropa. Grazzi, Signor McInnes. Problema xiftit diffiċli jew stramba forsi, però ma nafx eżattament x'inhi eh, x-mużika tħobb tisma' jew kien jogħġbuk il-Beatles jew Paul McCartney. Nixtieq insaqsik però jekk inti tiddefentix il-produtturi tal-livestock fl-Ewropa minn ċertu kampanji uh, li imexxi per eżempju il sur McCartney. U inti tiggarantixxi lil din il-kamra li inti ser tipprevjeni uh, lil din il-kamra li ser tipprova tagħmel xi ħaġa kontra dawn l-idejat strambi għaliex inkella dawn se jippersistu jekk ma nagħmlulhomx reżistenza. Cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv muzika lui Paul McCartney, sigur ka fiekare are dreptu sa Iva, ovvjament, jien joġobni ħafna s-sur McCartney u l-mużika tiegħu. U ovvjament kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu u għal-valuri tiegħu. Jiena ma nixtieqx nikkummenta dwar dan għaliex nirrispetta kull valur, il-valuri kollha ta' kull individwu. Però kifett inti l-iktar pożizzjoni politika hija dik diffiċli għadik li jistajħu l-parlament għalix jien bħala komissarju tal-agrikoltura ovvjament ser namel dak kollu li nista biex noħraġ bideja ġodda b'proposti u prova nkun bilanċjat kemm jista' jkun. U nieħu konsiderazzjoni l-bżonn tal-bdiewa li huma għandhom bżonn jiksbu dak kollu li jistgħu mill-produzzjoni, però din hija kwistjoni li kull individwu għandu għandu jażel, allura jien mhux se nikkumenta aktar dwar dan. Grazzi ħafna. Grazzi skada l-ħin għal-ħin ta' mistoqsijiet riservati. Issa, għaw xi deputati oħrajn ixu jitkellmu għaliex il-Grupp Soċjalista e Franka mhux ħażin u fl-interventi tiegħu. U parzament anke l għalek. Għalhekk nibdew bl-onorevoli Olejniċak. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Ja chciałbym wrócić jednak do Grazie ħafna kommissarju nishtiq lura għal eh, l-izvilup ta' zoni rurali rridu nindunaw aħna l-koll um, bħala mm, ex ministri tal-agrikoltura f'pajjiżi ġodda li ħafna eh, fles fil-programmi huma eh, immirati għal bdiewa li qegħdin u għall attività tagħhom. Dan huwa il-sors tal-fondi biex dawn jikunu jistaw ikomplu għaddejjin. Id-domanda tiegħi. Dan għanna għanna nirranġawa din il-sistema li ġdak li għandu xieqsa mal produzzjoni għandu jenata l-bdiwa bħala sussidi diretti U b'dan il-mod inkunu nistaw namlu l-infortament eh, ċertu attivitajiet li wafqu f'żoni rurali bħalissa li huma eh, l-iżvilupp ta' żoni rurali. Għal daqstant permezz ta' jekk nkunu qed nagħtu iktar servizzi pubbliċi lilhom għaliex naħseb li il-problema illum hija aċċess għal um, infrastruttura moderna fil-żoni rurali, pal per eżempju kultura, attivitajiet ta' sport, etc. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa ferm importanti għandha tkun priorità fil-programm ta' l-iżvilupp ta' żoni rurali u jiena naħseb li għandha tkun uh, immexxija b'mod differenti. Sigur, jo vanzeleg, uh, eh, van uh, eh, pozizja știind äh, că veniți dintr-un... Äh, iva, jena nifem dak li qed tajt. Għaliex inti ġej minn pajjiż tal-vant tal-Ewropa li qed jiffaċċja ċertu problemi. Jiena bħala kummissarju għandi nieħu il-problemi uh, kollha tal-Unjoni Ewropea fid-diversità kollha tagħha. Għandna reġuni differenti, tipi ta' reġuni differenti, fejn ċertu kondizjonijiet u aktar diffiċli. Fil-Polonja hemm l-attivitajiet eh, speċifiċi eh, f'żoni rurali u għal daqstant il-programmi eh, tal-iżvilupp rurali ħallu ħafna deċiżjonijiet fidejn l-istati membri u r-reġuni. U l-reġuni kunu jistaw jaraw x'tip ta' kondizjonijiet jridu jiksbu f'dawk iż-żoni partikolari. Allura dan ifisser li ċertu tip ta' fondi iridu jiġu riservati għal ċertu attivitajiet ta' attività agrikola. Issa il-Polonja għandha dawn it-tip ta' attivitajiet u programmi. Mela il-Polonja tfassal programmi taħħa tista' tagħti eh, priorità l ċertu tip ta' azzjoni. Issa minna naħa tal-Kummissjoni li ħaġa l-iktar ħaġa importanti hija li tagħmel tagħti mekkaniżmi tajbin biex l-istati membri jkunu jistgħu jimplementawhom u tagħmilhom disponibbli għalihom. Issa jekk inti taħseb li hemm xi ideat oħrajn li għandhom jiġu ippreżentati għal politika tal-iżvilupp rurali, U fl-implementazzjoni tal-kep jiena nkun interessat ħafna li nismu dawn il-proposti u jiena lest u li niggarantixxi li l-istati membri il-marġini ta' manuvri li jiena għadni kemm iddiskrevejt. Grazzi ħafna Sinjura Paulsen għal-minuta jekk jogħġbok. Grazzi. So, President, Iena? nista nifhem il-pożizzjoni tal-Kummissarju ser nerġa nibda, tgħid il-kelliema. Jiena nifhem il-kummissarju nominat meta tkellem dwar id-diskussjoni u l-bżonn li nżommu l-budget li għanna bħalissa. Però il-bqija tal-Ewropa hija ovvjament qed tipprova toħroġ minn kriżi diffiċli, kriżi ekonomika diffiċli għal daqstant. Kif taħseb li inti ser tipprova iżżomm is-sitwazzjoni eh, eh, situazzjoni tajba jekk il-budget kellu jonqos, kellu jonqos iktar. Grazzi. Eh, o să vedem care este ideea, abordarea colegiului Comisiei. Ikonna naraw xinu l-approċ tal kolleġ tal-kummissari fi diskussjoni futura. Komissjoni għada ma bdiċ il-mandat taħħa rridu nistennew il-konferma mill-Parlament. Jiena għettilkom dwar dak li naħseb rigward tal-budget. Jekk jiena insir membru tal-Kummissjoni numru 2 ta' Barroso, iva rridu ehm, naraw kif ser nagħmlu na idejat mill-istati membri li rridu n-implementaw Bħala komissarju tal-Agrikoltura jkun ir-rwol tiegħi li nresaq dawn l-argumenti mm, u niġustifika li għandu jkun hemm kap uh, uh, tajba u se nagħmel dan iva. Signora DeLong, grazzi, Sur President. Um, min jajt li Inti jista' jkun ikollok raġun, però ma jfissirx li din hija l-opinjoni komuni. Għal daqstant għandek bżonn ta' poter biex inti uh, tressa uh, il-pozizjoni tijak u tiġi aċċettata il-pozizjoni tijak, Allura inti kif ser tikkonvinċi li l-kollegi tijak li dak li tkellim dwar l-lum li konem politika tal-agrikoltura tal-komunità li tkun ikolla budget diċenti, uh, kif ser tikkonvinċi li l-kollegi tijak li din hija xi ħaġa neċessarja? pala komissarju inti ġili ikollok tieħu azzjoni li ma tantx tintoġob mill-istati membri. Dan huwa parti minn xogħolok u jista' jkollok pressjoni mill-gvern tiegħek stess eh, ta' pajjiżek biex tagħmel xi ħaġa b'mod differenti. Inti kif ser titratta din il-pressjoni? Ovvjament di f'ċertu stadju ser issirlek din it-tip ta' pressjoni. Kif ser nikkonvinċi lill kollegi tiegħi? kif jiena provajt nikonvinċi lilkom illum li għanna bżon ta' politika uh, tal-agrikoltura komuni b'saħħitha. Per eżempju, hemm il-kwistjoni tal-fut ta' fut ta' sigurtà tal-ikel din hija xi ħaġa li ma nistgħux eh, nħallu għaddejja hija xi ħaġa importanti jiena qed fil-bidu tad-diskors tiegħi jridu nitkellmu dwar mekanizmi ġodda għall-futur. Jridu naħsbu wkoll dwar il-fatt li eh, tnaqis fil-kapaċità tal-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea jista' jkun ma tkunx idea tajba Allura, rridu naraw kif ser nżommu dak li rnexxina niksbu f'dawn l-aħħar snin u naħseb li flimkien nistgħu nagħmluh dan. Fir-rigward tal-bżonn li hemm bżonn li niħu, ikun hemm bżonn li niħu azzjoni li forsi ma jkunx l-interess ta' pajjiżi, Naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li konna regoli komuni għal-komunità. Jiena jekk insir kummissarju responsabbli għal eh, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, ikun ċar bizzejja talija li jena ser napplika standard Ewropej. U naħseb li il-kredibilità tal-kap tiddependi ħafna fuq l-abilità tal-Kummissjoni li timmaneġġja l-fondi b'mod tajjeb. s-sat naħseb li rridu nsibu b'modi tajbi kif dawn il-fondi jiġu eh, eh, immaneġġjati b'mod tajjeb. U il-Kummissjoni sertejn l-Istati membri li jiksbuh dan il-fatt. Komissarju, jekk inti ma titkellimx fl-aħħar ħames minuti li għandek allokati fl-aħħar nista' għad nagħmlilek forsi xi mistoqsijiet ta' minuta. Fidejk però, għażel inti. Da, fin fidel ku ċeħa ċan spus la început, ka dialogul ku Parlamentul Europan pentru mine e important, uh, cred că concluziile... Fil-bidu, jena għet li dialogu mal-Parlament Ewropew uh, u importanti. Għal daqstant, jiena mandi xej iktar xin u ser ngħidilkom li jiena les li niddiskuti iktar. Għalla san tajjeb għanaddu għal iktar ehm, domandi minuta biss għal kull domanda. Luisek joġbok. Nishtiq najt rimarka lilek, Sir President, il-grupp tagħna, il-grupp ta' soċjalisti, għamel sforz kbir biex ma jisaqsix uh, domandi follow-up biex bekk mem iktar membri uh, ikollhom iktar ħin. Għal daqstant nispera li jintom tirrikonoxxu dan l-isforz li għamilna aħna. Tajjeb, issa ser nadi il-kelma li sur Danelis għal-minuta. Kiri Mopsifi, Epitrope. Πιστεύετε ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας εκφράζει τις... Sur commissario nominato in taħseb per il modello dell'agricoltura europea e esprime i principi sociali li um, juru xini l-agrikoltura Ewropea u xtip um, inti taħseb li l-adozzjoni ta' Lisbona issa ser uh, eh, influenza o ser jeep ectar tip Așa cum vă spuneam, cred, în opinia mea... Kif uh, diġa Sir President, jiena naħseb li il-modell agrikolu Ewropew għandu jiġi bazat fuq prodotti ta' kwalità, prodotti diversifikati u l-fat li nassiguraw li l-agrikoltura għada pratikata fl-Unjoni Ewropea u nżommu f'moħna il-karatteristiċi partikolari ta' kull reġun u allura b'dan f'moħna jrid ikun hemm konnessjoni bejn il-modell agrikolu fl-Ewropa u l-modell soċjali fl-Ewropa li aħna qed nippruvaw nżommu eh, naraw li l-bdiewa jibqgħu jagħmlu l-attivitajiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Issa fir-rigward ta' CIP fil-futur aħna ser nippruvaw insaħħu dik il vizjoni Naħseb li l-konnessjoni għandha tinżamm meta nitkellmu dwar id diversifità Din mhijiex biss diversifikazzjoni tal-prodotti iżda wkoll ta' tip ta' agrikoltura differenti. Din hija waħda mill-aħjar affarijiet tal-agrikoltura Ewropea. Hija waħda mill-elementi li nistgħu nużaw biex niġġustifikaw l-appoġġ finanzjarju li nagħtu lill-agrikoltura. Tajjeb issa naddu għassur sur fajn minn għal-minuta. Kummissarju jiena nil-alfat li għanna stat membru minn stat ah, Kummissarju minn stat membru ġdijt u nishtiq nsaqsik dwar il-futur tal kep il kep hija differenti ħafna fl-istati membri il-ġodda mill-li f'dawk antiki. Xinu l- u għal ħames snin li ġejjin U dak li tipprova tikseb l-istess kondizjonijiet fl-Unjoni Ewropea kollha jew u inti ser taħdem f'dan ir-rigward ser tissottometti proposti biex bekk il bdiwa fl-istati membri l-ġodda ikollhom l-istess kondizjonijiet bħal kollegi tagħhom fl-istati membri l-antiki. Inti għant def tirreferi bla dubju għal pagamenti diretti u jiena f'dan ir-rigward eh, konferma li nixtieq nippreżenta proposti li mm, inneħħu kull distinzjoni li hemm bejn l-istati membri ġodda u dawk qodma. Issa fir rigward tal-approċ differenti bejn l-ewwel u tieni pilastru naħseb li l-kap għandha tieħu din il-karakteristika in konsiderazzjoni jiena naħseb li il-kap għandha tagħti lill istati membri possibilità li jittrataw b'sitwazzjonijiet differenti f-stati membri differenti għaliex hemm bżonn ta' ħafna iktar investiment f'ċertu stati membri u allura naħseb li għandna nippruvaw inżommu bilanċ fir-rigward tal li nofru l-appoċ ta' nofru aktar appoċ. Grazie ħafna kummissarju. Is-sinjura Xaldemoza għal-minuta bare ganske kort. Du var lige lidt inde på det. Marianne Fischer hun har kørt en øh, ganske hård linje. Tajab, dan huwa punt li diġa tqajjem. Is-Sinjura Fisher Ball kienet stretta ħafna fuq dak l-Istati Membri li ma ħalsux għall-lajnuniet b'mod kif suppost u xikultant kultant wafqet il-pagamenti jew U reċentament ir-rapporti tal-qorti tal-awdituri urew li kien hemm titjib kbir fil-prestazzjoni, però ċertu problemi għadhom persistenti f'ċertu problemi partikolarment fir-Rumanija. Kif ser tagħmel li dawn il-fondi jiġu umħalsa u jiġu minn fuqha? Komissarju? Nominat? Iva, jiena naħseb li huwa importanti ħafna li l-fondi jiġu użati b'mod tajjeb u li jkun hemm trasparenza fir rigward tal-mod ta' daw kif dawn jiġu użati diġa hemm seri ta' miżuri implementati li jagħmlu possibbli għalina li namlu pressjoni fuq l-istati membri jew inkella nuru li l-istati membri meta jkollhom problemi. Hemm sistema tal-clearance of account u nużaw din meta jkun hemm bżonn. Fi rigward ta' Rumanija jiena għandi biss ħaġa waħda xi ngħid. Samħin issa jiena ser inkun kummissarju nominat u iktar tard nispera li nkun kommissarju u jiena mbagħad ser inkun appoġġat mis-servizzi tal-Kummissjoni li huma esperti għandhom bosta kwalifiċi u jiena naħseb li huma ser ikomplu inaqsu il-rata tal-isbali li hemm fir-rigward tal-infieq. Però ovvjament rridu ngħinu l-istati membri biex isolvu l-problemi li kienu qegħdin jiffaċċjaw. Għaliex ġili eh, id-dawn il-problemi jibqaw jikbru għal daqstant rridu nappoġaw li l-istati membri. Jena ser ninsisti fuq dan bħala kummissarju. Tajab wis, bekk uh, nistaw nalqu hawnhekk. Siamo molto contenti, caro commissario, siamo molto contenti delle Komissarju, ħna soddisfatti ħafna bil-risposti li tajtu bi eh, pjaċir kbir. Ma nafx kem kienem eh, persuni nominati li rċevew applawza se kbira li grazzi għal risposti tijak. Ha, ninterrompu xorijiet għal-issa nfakkar il-koordinaturi sabiex jinaqdu ma' deputati tagħhom għaliex fissija fissija ħanibdew il-laqa tal-koordinaturi sabiex nkunu nistaw nivvalutaw ir-riżultat ta' dan is-smigħ. Nissospendi s-seduta fissija ikonna laqa tal-koordinaturi